Okay, thank you very much everybody. Grazzi lil kulħadd, merħba għal din laqa il-parti tal-Kumitat Ekon fuq is-Semestru Ewropew għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Aħna nagħtu valur importanti għad dialogu li jista' jkollna mal-Parlamenti Nazzjonali u għalna Eh, għall-input li tistaw ittuna xuwa pass importanti biex ikonna demokratizzazzjoni tas semestru. Dan is-semestru għanna prioritajiet li qed jinbidlu anki kif għan istabilixu l-prioritajiet qed jinbidel u jistaw jinbidlu aktar fil ġejjini Ħafna drabi hemm interventi fuq level ta' stati membri fil-politiki kollha. Fil-pajjiżi tal-programmi ħafna drabi hemm obbligi u dettalji li qed ikunu qrib ħafna li kważi jisom imposti fuq l-autoritajiet nazzjonali. L-istess ħin huwa rikonoxxut li hemm deficit demokratiku minn tal-inqas għal taħi ta' deċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew. Hawnhekk qed nitkellmu dwar ftehimiet intergovernattivi li qed jisiru wara l-kwinti u anke rekomendazzjonijiet minn naħa tal-Kummissjoni. U fl-aħħar mill-aħħar isir diffiċli ħafna li tidentifika min jiddeċidi fuq il-miri tal-politika u min jerfa' r għal għalihom. Għalhekk aħna ser ikonna dibattitu interessanti fl-opinjoni tiegħi biex nipruvaw nkunu miftuħa u jkollna demokratizzazzjoni ta' dawn il-proċeduri. Nilqa lil Dominic Hannigan, il-President tal-Kumitat Konġunt tal-Affarijiet Ewropej fil-Parlament Irlandiż, Guntram Wolf, viċi direttur tal-esperti bazati f'Brussell Bruegel u l direttur ta' entità ta' studju f'Pisa li ma kienx miktub fil-agenda ma biddilna ftit l-agenda u bdilna l-ordni. għanna eh, prezentazzjoni ta' xar minuti minn kull kellim Umbat Naddi il-kelma jekk ikun għatfadal liħin ħin biex min jixtieq jitkellem jitkellem. Ir-regoli hija l-istess palta dalodu li timlow il-formoli jekk tixtiequ l-mikrofonu. Biex bekk ikonna żewġ parlamentari nazzjonali u wieħed membru parlamentari Ewropew. Nipprova nvarja din il-proċedura skont il-numri ta' talbiet, numru ta' talbiet li jkolli għall mikrofonu Dak kollox minna ħati għaj tista tibda inti Guntram. Ik joġbok. President, membri onorevoli tal parlamenti Nazjonali u Parlament Ewropew, grazzi tal-ilqajtuni għawn biex nitkellem fuq semestru Ewropew għad-demokrazija. Sibt li nibda billi l-ewwel net nikkaratterizza xinija l-problema li qed niffaċċaw fil-fatt imbagħad nixtieq inqatta' ftit minuti fuq is-soluzzjonijiet korrenti li hemm fis-seħħ jew qed jitpoġġa fis-seħħ u bażikament nargumenta x'inhu huma l-limita ta' din is-soluzzjoni fir-rigward leġittimità u anke żviluppi ulterjuri fil-koordinazzjoni ekonomika u tfassil ta' politika ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Ejja nibdew. X'inhi l-problema l-ewwel nett? Naħseb li l-ewwel irridu nirrekonoxxu li l-pajjiżi mod partikolari dawk li jinsabu fiż-żona euro, ġifiri li għandhom moneta komuni, huma jisom stati sotto sovran, sovrani. X'infisser dan? Infisser li dawn l-istati għandhom biss sovranità limitata fuq numru ta' kwistjonijiet. Mandom sovranità fuq politika monetarja, nafuħ dan, kulħadd jafu dan, iżda tmur li lil minn din il-politika imma anke fuq il-qasam tal-politika fiskali. M'żewġ limiti li huma viżibbli l-ewwel net limitu impost mis-swieq finanzjarji għal ħruġ ta' dejn sovran Rajna f'din il-kriżi li stati membri individwali ta' zona euro kellhom pressjonijiet kbar biex joħorġu bond sovrani u ffaċċaw limitu għas sovranità tagħhom. Ġifieri limitu għad teħid ta' deċiżjonijiet ta' tip ta' deficit li jixtieq ikollhom minħabba li impressjoni għolja tas suq Dik, dak l-ewwel limitu li qed nosservaw, it-tieni limitu marbut mal-fatt li huma membri ta' żona euro dawn il-pajjiżi meta mqabbel mal-pajjiżi l-oħrajn dawk li għandhom awtorità ta' politika monetarja għandhom iktar flessibilità u ma tantx għandhom jagħtu rendu kont l-iswieq finanzjarji. Għalhekk irridu nqisu din il-kwistjoni ħafna drabi eh, l-stati membri ta' żona euro jkollhom iċedu għal pressjoni tas-suq It-tieni fattur huwa l-Istati membri jaqsmu numru ta' obbligi bbażati fi trattati u dawn essenzjalment kienu jidru l-aktar fil-politika fiskali imma dan l-aħħar infirxu wkoll għal politiki oħra mhux biss dik fiskali. U għalhekk il-pressjoni tas-suq u limiti minħabba dak li jenfi trattati ikompli jpoġġi limiti fuq l-sovranità ta' dawn il-pajjiżi fiż-żona euro. Din hija l-problema u l-problema mbagħad hija x'rispons xieraq nistgħu nagħtu għal din il-problema ekonomika u anke l problema ta' leġittimità li toffro minn dan minn dawn iċ-ċirkostanzi. Naddu issa soluzzjoni korrenti li għandna madwar il-mejda Palma tafu poġina fis semestru Ewropew, l-ekk sejjaħ kumpat fiskali, unbat TSCG, ġifiri trattat fuq stabilta, koordinazzjoni u governanza, jekk musejjer zbal, jekk ifisser dan l-akronimu, jgħid il-kellim. Il-kumpat fiskali miex bis fuq l-aspet fiskali, ma anke fuq il-koordinazzjoni fiskali. Element ieħor li nixtieq nisħaq fuq huwa l-ISM, il-mekkaniżmu ta' stabilità finanzjarja, għaw entità intergovernativa li għandha l-possibilità li tagħti assistenza lill istati membri li zona fiż-żona euro. Nisħaq li bħalissa huma stati membri u mhux għajnuna l banek. Dan ikun pass żejjed il-qoddim Għal salvataġġ tal-banek ikun hemm bżonn li jkun hemm min tal-inqas bidla fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta' ċertu pajjiżi. Dawn iridu jiġu implementati biex bekk li jessem tiddaħħal fil-liġi nazzjonali. Għalhekk skont is-setup li hemm bħalissa dan eh, ġej mill- kwistjonijiet ta' trattat fejn għandek stati stroverani li ftehmu li joqogħdu konformi ma' ċertu regoli u mbagħad direttament għandek deċiżjonijiet minn naħa tal-Kunsill li pratikament jiddeċidi fuq il-deficit eċessiv imma anke għandu rwol importanti biex jiddeċidi fuq l-isbilanċi makroekonomiċi u l-proċedura tagħhom, kif ukoll fuq kwistjonijiet marbuta mal-politiki makroekonomiċi kollha li mhumiex jaqgħu fuq l-qafas fiskali. Għalhekk għandek firxa wiesa ta' pol oqsma ta' politika. Hemm ukoll leġittimità u naħseb li l-Parlament Ewropew issielet battalja kbira ħafna biex jipprova jżid il-leġittimità parlamentari bħala semestru Ewropew, il-problema hija li l-bażi ta' trattati hija waħda limitata, mhux ħażin. U naħseb li fit-trattat kurrenti il-Parlament Ewropew kiseb l-aktar li seta ta' dak li kien possibbli. Hawnhekk nixtieq nikwota nsemmi b'mod partikolari dialogu parlamentari u dialogu ekonomiku biex bekk il-Parlament Ewropew ikun jista' jagħti Eh, jagħmel appella rendikont ta' ċertu istituzzjonijiet jew inkella jappella biex ministri ikunu jistaw jiġdu għall-imġiba tagħhom u jinżammu responsabbli f'każ li jekk ikun mixtieq. Mbagħad għandek l-aspett ta' leġittimità parlamentari huwa iktar element biex żomm dawk l-atturi responsabbli jekk ikun hemm il-bżonn u tipprova issawwar it-teħid ta' deċiżjonijiet qabel ma l-Kunsill ikun wasal għal deċiżjonijiet ċari. Il-Parlament jipprova jkun involut fil-AGS, stħarriċ annwali ta' tkabbir, ecc. Imma deċiżjonijiet aħħarin fuq il-passi proċedurali eżatti għal patta stabilta u tkabbir, ecc. immexin verament mill-Kunsill u mill-Kummissjoni Ewropea, ovvjament. Għalhekk jiena nargumenta li l-kwistjoni ta' leġittimità hija fil-qofol tal-effettività tal-eżerċizzju kollu. Aħna batna starriċ, il-dokument jgħat barra qabel titlu fis-sala u nagħtu ħarsa kemm il-Parlamenti Nazzjonali ġew involuti f'dan ix-xogħol tas semestru Ewropew. Dak li nsibu huwa li Wara li ħarġu rekomendazzjonijiet ma tantx ikun hemm dibattitu fil-Parlamenti Nazzjonali. Għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali fl-opinjoni tiegħi mhumiex involuti bisħieħ fuq dan. Jiddependi fuq il-varjetà ta' kull stat membru fil-setup tal-parlamenti tiegħu imma anke l-leġittimità parlamentari mill-parlamenti nazzjonali. Kwistjoni ta' leġittimità hija importanti biex naraw li nkun effettivi għaliex dawk li għandhom setat deċiżjonali biss li ħafna drabi għall budget huma l-Parlament Nazzjonali jekk ikunu huma konvinti biss tal-azzjonijiet tagħhom il-vera jista' jkun hemm effettività ta' implementazzjoni tal-politika. U għalhekk hemm bżonn li jsir xi xogħol f'dan ir-rigward. Dan xi wassanna? Sanna fi stat fejn bħalissa Bażikament ninsabu bejn żewġ sistemi bejn ħaltejn u ħanispjega ftit lażliet tagħna. Kull mandi huwa minuta u 20 sekondu għalhekk ħanaġġel. Bażikament dak li naraw fil-Kamra huwa li għandna l-għażla li l-kapitali u l-Parlamenti Nazzjonali jiġu Brussell u ikunu involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet hawnhekk fil-livell Ewropew. Il-vantaġġ ta' dan l-approċċ u jiena naħseb li hija tajba bħala punta tluq huwa li noħolqu spazju għal dibattitu nżidu il kooperazzjoni parlamentari transnazzjonali imma naħseb l-ikbar zvantaġġ kontra dan huwa li l-Parlamenti Nazzjonali jibatu parti żgħira wisq mill-delegazzjoni tagħhom fi Brussell u għalhekk tlieta jew erba' ministri jiġu Brussell ikollhom jirfa' fuq spallejhom il peace li jispjegaw li s-sitmit pereżempju parlamentari tagħhom għala ċertu deċiżjonijiet għandhom jittieħdu jew ma jittieħdux. L-għażla hija li Brussell kieku tmur fil-kapitali biex nkun provokattiv. Imma rajna eżempji ta' dan, per eżempju Mario Draghi fejn Frankfurt eh, marret Brussell, kien hemm xhieda ta' Draghi fil-Brussell, Umbat, bekk dawk li jihdu deċiżjonijiet fuq il-livell nazzjonali, il-Parlamenti nazzjonali jkunu jafu għala ċertu deċiżjonijiet ittieħdu jew le. Mbagħad hemm iż-żieda ta' kuxjenza ta' dawk involuti biex bekk iżid leġittimità u bekk dak li jkun involut ikun jaf fuq xi qed nitkellmu fuq xi x'inhuma huma deċiżjonijiet wara kollox u jkun jista' jagħmel għażla informati informata. It-tielet approċċ u naħseb li hawn rridu naslu fl-aħħar mill-aħħar u naħseb li Stefan ħajkompli fuq dan huwa l-idea li jmorru lil mit-trattati li għanna bħalissa u nieħdu bis-serjetà xi tfisser li ikunu ikonna stati eh, sotto sovrani li ma jkollhom sovranità sħiħa u bekk ikollhom sim ta' leġittimità għax is-sovranità sa ċertu punt intilef, is-sovranità nazzjonali diġà intilfet u tara x'bidla ta' leġittimità tista' tagħmel lejn il-livell Ewropew. Biex bekk tkun tista' tipprovdi tip ta' leġittimità tajba fuq il-livell Ewropew. Huwa ċar li l-approċċ intergovernattiv għandu l-limiti tiegħu ċar dan u naħseb li rridu nimxu eventwalment lejn għażla aktar federali biex nsejħilha hekk u dan ikollu jinvolvi wkoll il-ħolqien ta' seta deċiżjonali hawnhekk fuq il-livell Ewropew. Dan jinkludi il-setat biex din l-entità tkun tista' tkopri l-affarijiet kollha u naraw li ma Parlament Nazzjonali jista' jipprovdi din din is-seta l-ġdida ehm, u tkopri għalija tilqa għaliha. Nieqaf Grazzi ħafna. Naddu issa għal Stefan Colino. Thank you, Sharon. Thank you, ladies and gentlemen. Um... Grazzi, grazzi, signori. Mistoqsija li soqsewni kienet min jagħmel aġenda dan huwa s-suġġett tal-laqgħa tagħna llum u għawt li li naraw eżattament it-teorija tad-deċiżjonijiet kif aħna nieħdu deċiżjonijiet ġewwa l-Unjoni Ewropea. Mill-lat teoretiku jekk inti tanalizza dan, eh, dak li jrid ikollok huwa persuna li jieħu deċiżjonijiet li jara x'numa x'ni sitwazzjoni dinija u mbagħad jagħmel qatt ta' azzjonijiet disponibbli skont eh, l-affarijiet pożittivi u negattivi li dan jista' iwassal għalihom. Ja xi ħaġa li tagħti lil persuna li jieħu deċiżjonijiet bil-possibilità li jażel l-azzjonijiet tiegħu. jridu min jieħu deċiżjonijiet u ukoll li jkun jista' jażel liema azzjonijiet. Dan japplika wkoll fid-dominju pubbliku il-leġittimità għal-politika li tirriżulta mill-aċċettazzjoni ta' deċiżjonijiet u dan mbagħad jiddependi fuq distribuzzjoni ta' dak li tkun akkwistajt. Dan jiddependi u koll minn dawk li huma mill-quta mill-azzjonijiet u kif qegħdin jassessjaw kif ser eh, jolqod il-ħajja tagħhom u l-pjata tad-dinja din is-sitwazzjoni għadni kemm spjegajtilkom tmur li lin mill-livell formali tal-leġitimità li Gutra madu kemm tkellem dwarha hija kwistjoni ta' sostenibilità ta' kwalunkwe istituzzjoni u f'dan il-każ l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-integrazzjoni min jieħu id-deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea nix wieħed biss, għandna uh, grupp kollettiv eh, li jieħdu deċiżjonijiet u permezz ta' proċess jaslu għal uh, deċiżjoni u sistema li tiġġenera dawn id-deċiżjonijiet hija minn governanza fuq livelli varji li hija komplessa ħafna u um, ukoll għandha interazzjonijiet differenti bejn livelli Ewropej u nazzjonali, dawk li jieħdu deċiżjonijiet u interessi differenti. Il, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali jirrappreżentaw l-interessi tal-votanti tagħhom u għal daqstant il-leġittimità tad tal dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali ġejja mill-konsistwenza nazzjonali u dan huwa fil-fatt il-qofol il-bażi tal-leġittimità demokratika li għandna. Min-naħa l-oħra il-politika Ewropea ġifiri il preskrizzjoni għall-azzjoni eh, tiġi formulata fuq livell ta' Unjoni Ewropea u dan isir permezz tal-għajnuna tal-Kunsill eh, u l-Kummissjoni li huma involuti f'dan il-proċess. Umbat, il-proċess imur lura fuq livell nazzjonali fir rigward tal-azzjoni u l-implementazzjoni u dan ifisser ukoll eh, li l-riżultati tal-politika se jorqtu li ċittadini fuq livell nazzjonali mill-ġifiri għal daqstant minn dan il-lat governanza u teħita deċiżjonijiet fuq livell eh, Ewropew imur li l-in mill-istatu dan ma jfissirx li persuna definita fir rigward ta' tiħita deċiżjonijiet. Saqsi oħra min jagħti leġitimità lill politiċi li jittieħdu fuq livell Ewropew. Minaj xi ħaġa definita il-responsabilità hija diffiċli ħafna. Ġifieri huwa diffiċli li, li tajt għalfejn ċertu deċiżjonijiet huma aċċettati jew aċċettabbli minn dawk li huma milquta minn dawn id-deċiżjonijiet. Din is-sistema ta' governanza fuq livelli varji għandi kemm iddeskrivejt taħdem sakemm hemm konsens soċjali fl-Unjoni Ewropea kollha li mur il-iwal fuq mill-preskrizzjonijiet tal-politika mażula u fl-istadji bikrin tal-integrazzjoni Ewropea kienu jittrattaw dawn id-dimensjonijiet kif aħna ser niġġeneraw iktar sinerġiji, benefiċċji komuni, ekonomiji ta' skala, x'kienu eh, l-implikazzjonijiet. Dawn kienu argumenti li qalu iva wa fl-interess tagħna li nagħmlu ħafna iktar minn hekk. U f'dan is-sens leġitimità kienet appoġġata eh, mill-aċċettazzjoni ta' kulħadd. Fejn kulħadd kienet jiggwadanja iktar minn din is-sitwazzjoni. Iżda. Illum u din hija konsegwenza tal-integrazzjoni monetarja għaliex il-flus huwa konstrejn tal-budget eh, din huwa l-Unjoni Monetarja. Illum għanna min jitlef u min jirbaħ. Miex eżattament situazzjoni tajba għal kulħadd. Hemm ukoll dawk li huma msejħa eh, kwistjonijiet strateġiċi, ġifiri, deċiżjonijiet li huma sajbin probabilment għalija jistgħu joħolqu zvantaġġi għal ħaddieħor jew il-kontra u għal daqstant hemm konflitti fid-distribuzzjoni u dawn laqsma l-ġodda kollha jistgħu jiġu msejħa public goods esklusivi fl-Unjoni Ewropea għaliex hemm min jirbaħ u hemm min jitlef. Issa l-problema bil-leġitimità hija din. Għalfejn it-tellifa jaċċettaw deċiżjonijiet ta' politika jekk l-implementazzjoni qed tiġġenera telf. Ir-risposta għal din il-mistoqsija fir rigward ta' teorija politika hija li f'demokrazija n-nies jaċċettaw li jitilfu fir-rigward tal- tal-teħid ta' deċiżjonijiet demokratiċi għaliex hemm possibilità li l-politiċi jinbidlu iktar tard ma' żmien. Għal stand f'dan is-sens il-bidla fl-opinjoni pubblika twassal għal bidla fil-politika u għal daqstant sakemm din hija sistema kredibbli hemm leġitimità hemm aċċettazzjoni jiġu aċċettati dan il-mod ta' kif jittieħdu deċiżjonijiet. Iżda l-problema li għandha l-Unjoni Ewropea llum hija din li l-komplessità tal-governanza ehm, fuq livelli varji fuq eh, fiż-żona Ewropea tillimita l-possibilitajiet ta' bidla. Il-konsens mhuwiex fost in-nies minħabba dibattiti ta' politika u għazliet, il-kunsens għal politika qed isir fil-Kunsill Ewropew u dan ġej minn dibattiti ta' politika li huma nazzjonali u mhux Ewropej. Fil-fatt meta inti tqis il-leġittimità demokratika wara l-elezzjonijiet nazzjonali, fil-fatt eh, dawn nistgħu nqisuhom bħala by-elections nibdlu il-gvernijiet nazzjonali iżda qatt ma jkollna elezzjoni ġenerali fejn ikonna deċiżjonijiet dwar il-politiċi Ewropej fejn iċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li huma mill-quta minn dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jesprimu l-opinjonijiet tagħhom u għal daqstant iktar tisir importanti r-rwol ta' dawn il-public goods esklusivi fejn għanna r-rebbiħa u t-tellifa. U iktar ma jikber dan iktar ser ikun hemm teddida għat naqis fil-leġitimazzjoni tal- um, ta' deċiżjonijiet. Dan huwa l qofol ta' din il-kriżi li nisabu fiha in-nies ma domx jemnu li jistaw jibdlu l-politika billi jaleġġu gvern nazjonali jispiċċaw mbagħad ma jaċċettawx is-sistema kollha kemm hi. U għal daqsan jista' jsir biex inkunu nistgħu ntejbu dan il-qafas um, tal-tfassil um, tal-politika. Saqsi oħra hija hemm alternattivi ħaġa li għandna fl-Ewropa uh, hija din għanna metodu wieħed ta' kif namlu l-affarijiet, kif kien għal Filippi Gonzalez, għanna għazla wahda kwalunkwe ħaġa oħra mhux se tiġi aċċettata, se tiġi kastigata anzi, u għal daqstant aħna nieħdu deċiżjonijiet fuq livell Ewropew nafu x'għandna nagħmlu u nimplementaw. Iżda dan l-approċċ tal-lek imsejjaħ pansej unik huwa ixekke l-effetti ta' distribuzzjoni li joħorġu minn dawn il-politiċi. Riformi oħra strutturali mm skont il-konsens Ewropew huma ċittabli soċjalment. Però naraw li mhumiex tiġu kontestati. L-osterità qiegħda tolqot xi reġuni f'xi stati membri iktar minn oħrajn. Dan huwa r-riżultat ovvjament tal-mod ta' kif aħna nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Issa, jekk xi atturi politiċi joħolqu politiċi alternattivi fejn qed jiġu rappreżentati allura jiena tibt dan il-dokument li tsaw sibuħ barra austerita kontrari għat kabir fejn jina qed hemm alternativa għall austerita għall kunsens tal austerita ġewwa l-Ewropa u dan huwa xi raġonevoli wkoll iżda politikament min jista' jwassal dan il-messaġġ. jista' jkun fl-Istati Membri u mhux fl-Unjoni Ewropea għal daqstant l-għażliet qed isiru fuq livell nazzjonali u dawn l-għażliet jafu jkunu inkonsistenti fuq livell Ewropew u rajna dan f'ħafna postijiet, per eżempju fil-Greċja fejn fil-bidu id-deċiżjoni tal-gvern kienu edin joħol u eh, ħafna uh, ħsara għal-ċittadini. Iżda il-konsens tal-politika l-lum għet għal telf kbira ċittadini Eh, fil-Greċja u anka f'postijiet oħra fl-Unjoni Ewropea u daqstan dawn il-deċiżjonijiet mhumiex konsistenti u jiena jkolli ngħid li semestru Ewropew tiġi mill-qut mill-istess kunflitt loġiku. Dan ifisser li jekk inti tqis id-deċiżjonijiet tal-budget fil-parlamenti nazzjonali inti tkun tista' tagħmel deċiżjonijiet fir rigward tal-votanti tiegħek, l-elettorat tiegħek, il-kostitwenti tiegħek u għal daqstant il-konsegwenzi jafu ma jkunux eżattament konsistenti ma dak li probabbilment ikun l-aħjar ħaġa min-naħa tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea u għal daqstant din is-sistema jiena nemmen mhijiex sostenibbli. Ir-Renju Unit mod differenti fil-fatt qed jindirizza eh, din l-istess dilemma bħalissa. u Għandha sanċini soluzzjoni forsi s-sussidjarjetà. Iżda s-sussidjarjetà tfisser li il-prinċipji ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandu jisir b'mod ċentralizzat dejjem jekk dawn jiġu trattati b'mod effettiv. Iżda xi fisser trattati b'mod effettiv? Irridu kriterja biex ikunu nistgħu nassessjaw dan x'inhu effettiv jew le, u jiena jkolli ngħid li l-kriterji adattati huma min u mill minn dawn il-politiċi min qed jieħu l-pożittiv jew il-negattiv minn dan li jista' joħroġ minn dawn l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet. Għaliex ħafna deċiżjonijiet ta' politika jolqtu lin-nies, jolqtu lin-nies ukoll barra mill-konsistwenzi fejn id-deċiżjonijiet ikunu ttieħdu. Nistgħu nqisu dawn l-affarijiet bħala public goods Ewropej li jistgħu jolqtu u li huma ta' ċittadini Ewropej u għal daqstant din it-teorija, l-istess teorija tista' tgħinna biex inkunu nistgħu insibu mod ta' kif nittrattaw din il-kwistjoni. Issa jekk is-sussidjarjetà tfisser deċentralizzazzjoni għaliex tfisser li deċiżjonijiet isiru skont il-preferenzi, il-possibilità hija li eh, fatt li jolqot konsistwenzi oħra ser jiżdied iktar iżda jekk is-sussidjarjetà tfisser allokazzjoni tal-kompetenzi għalli maneġjar effiċjenti u tajjeb tal public goods Ewropej u nazzjonali fuq livelli varji u għaldaqstant is-sussidjarjetà forsi tkun risposta tajba. Maneġjar effiċjenti u tajjeb ifisser li naqsu l-externalities tal-politika mill-livelli baxxi għal dawk iktar olin aħna rajna fil-kriżi tal-Greċja, per eżempju, jekk id-deċiżjonijiet deċiżjonijiet um, tal-Greċja tal waslu għal riperkussjonijiet fuq kulħadd. U għal daqstant irridu dawn il-public goods Ewropej li jolqtu lil kulħadd fuq livell Ewropew. Iżda biex nagħmlu dan, xirridu nagħmlu? ċaġa li hija kontrarja għall filosofija kollha ta' fejn intom fil-fatt qegħdin hawnhekk din il-kamra bħalissa u għalli irridu nissaparaw il-kompetenzi bejn livell Ewropew u livell nazzjonali u mhux naqduhom flimkien ser nagħlaq dalwat. Trid tagħti liċ ċittadini il-possibilità li jażlu ikollok elezzjonijiet Ewropej u mhux il-niġbru flimkien l-elezzjonijiet Ewropej u nazzjonali u fil-fat l-argument li jenet niprezenta l-lum huwa li il-public goods Ewropej huma fil-fat il-kriterji li permezz tagħhom inti tieħu deċiżjonijiet u kif tippermetti lin-nies li juru eżattament eh, x'jixtiequ jivvutaw għalihom. Jiena nsejjaħ dan ir-Ris Ewropej Ewropew u hawnhekk inti tkun qed tiddefinixxi mill-ġdid l-effetti fuq il-public goods, inti tkun qed tagħmel eh, gvern Ewropew u tgħid tagħti wkoll iċ-ċittadini id-dritt li jażlu u inti taqat dan flimkien dan ifisser il-Repubblika Ewropea. Tajjeb, tgħid il-President ma waqaftekx biżejjed kmieni eh, għaliex kont interessata ħafna f'dak li kont qed tajt. Issa se ngħaddu għal Dominic Hannigan fil-Presidenza Irlandiża għandek rwol speċjali ngħaddilek il-kelma. Parliamentarians distinguished Grazie ħafna, Signora President, Signori kollegi, wata unura li għalli indrizza dan il-laqa tal-Komitat Interparlamentari, grazie ħafna tal-istadina għal dan id-dibattitu fuq l-inizjattiva tal-Parlament li jkollna din il-ġimgħa parlamentari fuq semestru Ewropew. Jekk se nibbażaw ruħna fuq dawn l-iskambji li saru diġà naħseb li se jkollna eh, nofstannar tajjeb ħafna. Min ser jistabilixxi t triqa l kupru Ewropew? Kif ser ninfurzaw l-governanza ekonomika kif inni palissa u kif nistabilixxu wkoll triq li bija nestendu din il-leġitimità biex nimxu aktar l qoddim lejn aktar integrazzjoni. Fil-bidu ta' dawn id-diskussjonijiet ħarġu ħafna opinjonijiet. Il-fatt li jisa diskussjonijiet qegħdin iseħħu huwa importanti. Nisperaw illi dawn l-affarijiet mexjin fi triq it-tajba kolli ngħidilkom li dan huwa t-tielet forum fl-aħħar ġimgħa li fija jiena kelli l-opportunità li nikkonsidra dawn l-opinjonijiet u naqsam ukoll l-idejat mal kollegi tiegħi jiena tkellimt fl informali tal-Ministri il-kwistjonijiet eh, tal-affarijiet barranin il-ġimgħa l-oħra u kien hemm ukoll laqa eh, il-President eh, Mr. Jusefskovic u kien u kien li pjaċir ukoll nattendi laqat oħra fejn kien hemm tħassib li kien hemm żieda fil- l-intergovernanza f'dawn l-aħħar snin u dan wassal għal anke l-Parlament ma jindrux qed isir dawn l-affarijiet. Il-Parlament fuq livell Ewropew u nazzjonali jrid jiċċara l-irwoli l-irwoli tagħhom x'inhuma jinaret hawnhekk biex nati l-perspettiva ta' Parlament Nazzjonali u mhux qed nipprova nitkellem fisem il-Parlament Parlament Nazzjonali kollha, imma wara li smajt il-Guntram Ndunajt li minix wahdi fl-opinjoni tijaj u il-parlamenti nazjonali kollha ma kienux qed jiġu involuti biżejjed f'dawn l-aħħar kambjamenti li saru fil-governanza ekonomika fl-Ewropa. U se nagħtikom eżempju f'pajjiżi minħabba l-kriterji kostituzzjonali tagħna li jkun hemm referendum fuq kull deċiżjoni politika l għandha x'taqsam ma' trasferiment tal-poteri ta' sovranità, kellna referendum u kellna dibattitu importanti fil-pajjiżna u anke fil-medja il-Ministeru tagħna mexxa dan id-dibattitu u kellna kliema minn oqsma differenti ta' soċjetà Irlandiża u anke minn madwar l-Ewropa u anke Sharon Bowles il-President kienet qiegħda fostna u indirizzat ukoll il-kumitat tagħna biex tiddiskuti il-kwistjonijiet tal-Fiscal Compact Dan kien repetizzjoni ta' dak li diġa kien bilna fuqu fil-patt ta' stabilità u tkabbir. Però dak li ħareġ minn dan id-dibattitu kien innuqqas ta' kuxjenza li ħafna minn dawn il-miżuri li kienu fil-Fiscal Compact kienu diġa din fisseħ ħafna mill-iżviluppi li saru fil-governanza ekonomika fl-Unjoni għadhom ma' għadna ma fimnix x'inhuma, għadna maħniex konxi tagħhom mhux bil mill-parlamentari dan huwa żgur u laqas mill-ċittadini. Dawn daħlu fis-seħ minn ma ġew diskussi fil-parlamenti nazzjonali. Imbagħad wara dan id-diskussjoni ta' dan, fuq dan il-referendum il-pubbliku sar konxju ta' dawn it-tibdiliet. Għalhekk dan id-dibattitu fuq il-Fiscal Compact għajjem kuxjenza fl-Irlanda fuq l-litterizmu ekonomiku tagħna. U għalhekk dan issa qed issir qed avvanz fuq dan u hemm saru wkoll avvanzi fuq livell ekonomiku. Aħna qegħdin nagħmlu sforz kbir biex noħorġu mill-programm tal-bailout u sissa mexjin fi tajba biex nagħmlu dan din sena, imma dan nistgħu niksbuh biss. Jekk jifmuna il-Parlamentari Nazzjonali tagħna u anke iċ-ċittadini u nistgħu wkoll inwessaw is support u l-appoġġ tagħna billi il-governanza tkun responsabbli għall-azzjonijiet li jittieħdu fuq livell Ewropew. Rridu niżguraw li l-vuċi tagħna u l-vuċi taċ ċittadini tagħna jinstema' fuq livell Ewropew. Għalhekk jiena nilqa' dan id-dibattitu fuq eh, eh, Unjoni Ekonomika u Monetarja u anke il-diskussjoniet li kellna sissa anke il-blueprint tal-Kommissjoni ta' Novembru, President Van Rompuy, il-report tal-President Van Rompuy, u anke l-konklużjonijiet tal kunsill tal-aħħar it-tnejn li huma tax xahar li għadda. U responsabilta wkoll tal-membri parlamentari nifisom li jgħidu li mhux qed joħroġ l-ebda proposti konkreti minn Diċembru u dan huwa ta' diżappunt. L-rwol tal-membri parlamentari f'dan l-diskussjoni għandu jiġi infurzat U kif se nagħmlu dan għandna niddiskutuh diġà smajna diversi għażliet kif nistgħu naħdmu biex ikollna dialogu eh, aktar, dialogu anke rappreżentanti min-naħa tal-Parlamenti Nazzjonali biex juru l-opinjonijiet tagħhom. Jiena nilqa ukoll il-kontribuzzjoni tal-Kummissarju Sefkovic fil-laqqa li kellna f'Dublin fejn tkellem fuq li jinkoraġixxi żjarat mill-Kummissjoni għall-Parlamenti Nazzjonali jkun hemm b'dawn iż-żewġ modi żgur qegħdin nagħmlu passi pożittivi. Irid ikun hemm involviment tal-Parlamenti Nazzjonali fuq livell multilaterali. Sir Eva Ken Hansen, il-kollega u president tal- Kumitat ta' l-affarijiet Ewropej f'Danimarka għamel laqa fuq il- fuq l-iżvilupp ekonomiku u anke roadmap għal governanza ekonomika kien hemm ukoll f'xi membri minn min Parlament Nazzjonali oħra. Mill-ġimgħa l-oħra l-kumitat tagħna kellna żjara mill-Bundestag Ġermaniż il-ġimgħa d-dieħla il-kollegi Svediżi wkoll se jkunu qegħdin indirizzaw il-kumitat tagħna u kellna diskussjonijiet ukoll mal-Parlament li huma utli ħafna. U importanti ħafna li jkun hemm involviment eh, fuq livell nazzjonali biex nitalmu minn xulxin u niżguraw li nitalmu bil-modi differenti li bihom nistgħu niżguraw akkontabilta u dan jisaxħaħ il-leġittimità fil istati membri. U nispera li fil-konferenza ta' ċipru f'April naslu għal proposti konkreti fuq kif nistgħu naħdmu aħjar flimkien. Id-dialogu interparlamentari u kooperazzjoni bejn il-parlamenti fl-Unjoni Ewropea qatt ma kien aktar importanti minn kemm hu llum. Rajna kambjamenti importanti ħafna fil-governanza ekonomika f'dawn l-aħħar snin. U għatfadal u kol xie tibdilit xie jisiru. Nafu li kienem tibdilit fl-Unjoni Bankarja, introduzzjoni ta' żewġ pakketti ta' tibdilit u anke ħafna proposti Jekk dawn rridu li jiġu implementati b'suċċess, irridu nibbażaw ruħna fuq il-professjonalità u l-esperjenza tal-Parlament Nazzjonali u l-membri tagħhom u naħdmu flimkien mal-Kommissjoni u mal-Kunsill. U biex nagħmlu dan huwa importanti li jkollna l-istrutturi neċessarji fis-seħħ u din hija sfida li rridu nindirizzaw. U għalhekk l-intenzjoni tiegħi bħala il-President tal-Kozak u għalli nkompli din id-diskussjoni minn perspettiva parlamentari f'dan il-forum. Fil-laqa tal-biraħ tal kowzak Kozak f'Dublin bilna illi il-laqa ta' Kozak f'Ġunju ser ikollna rapport fuq ir-riżultat tal-konferenza li se jkun hemm f'Ċipru. U sa' ġunju nittamaw li id-dibattitu jkompli jiseħ. Nispera u koll id-diskussjoni li se jkollna l-lum ikunu utli u koll. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela, issa ser inkomplu għal skambju ta' opinjonijiet. Diġa għandi numru ta' kallima fuq il-lista li huma minn parlamenti nazzjonali se jkollkom timlew waħda minn dawn il-formuli wkoll ma tistgħux biss ixxejru idejkom. Irridu nkunu organizzati. Għalhekk l-ewwel ser ngħaddi għal membru ta' Senat Franċiż għaliex tagħna l-formula tiegħu l-ewwel li huwa Mark Francois. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-kommenti tiegħi nixtieq napprova l-punti li semmew il-kellima fuq is-semestru Ewropew li jkollna forum ta' dibattitu. Naħseb li huwa minnu jekk ngħidu li hemm bżonn li jkun hemm ta' diskussjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u dawk u dak Ewropew. Issa tajna opportunità biex naħdmu flimkien mal-Parlament u naħseb li dan ġiel l-Parlament Nazzjonali biex jarmu dak kollu li jistgħu, jihdu dak kollu li jistgħu minn dan. Il-Kummissjoni Ewropea mnita ċara li lesta li tipparteċipa u tirrapporta lura wkoll il-Parlament Nazjonali jina nittama li din ir-rieda u dan l-impenn iwassal għal skambji utli fl-istati membri. Nixtieq ukoll nitkellem fuq xi kummenti minn mod partikolari dak li jagħmel Mr. Coligno. Meta irrefera għal kwistjoni tal-leġittimità. U l-fatt li l-elezzjonijiet ġenerali fl-Istati membri issa aktar qegħdin isiru jisom by elections li ma jipert ma jippermettu nix li niblu dak li jintis referta li bħala l-Porsa Unik. Dawn l-elezzjonijiet nazzjonali għalek sempliciment ma mandomx eh, bizzejiet eh, involviment politiku jekk nħarsu lura lejn l-2012 rabbija tal-2012 il-ċittadini bdew ħarsu li nitkabbir b'mod differenti. Ħafna osservaturi referew għal fatt li kunem aktar proċess dinamiku ta' tkabbir fl-Unjoni, speċjalment wara l-elezzjoni wara l-inħatar François Hollande fi Franza huwa sejjaħ biex ikun hemm aktar wol attiv għal tkabbir. Jiena jidhirli li dawn din l-elezzjoni partikolari waslet ukoll għal bidla fil-mod li bih ċittadini fl-Ewropa jħarsu lejn it-tkabbir. Fi klim ieħor l-elezzjonijiet nazzjonali għandhom rwol importanti biex jippermettulna li nifukaw fuq suġġetti li huma ta' interess partikolari. U din hija xi ħaġa importanti ħafna anke għal votanti għall elettorat Għalhekk anke jekk nistgħu naraw kambjament f'dan il-posajnik, irridu nirrikonoxxu l fat li d-dinja qed tinbidel b'mod maġġel. U huwa importanti ħafna li nkunu f'pożizzjoni fejn nirreaġixxu malajr meta jkun hemm bżonn ta' azzjoni partikolari. Dan qed issir fil-qasam finanzjarju qed naraw kolazzjoni fil-Baġġett Ewropew kif imbagħad nistgħu niżguraw illi reazzjoni Eh, maġra tagħna tkun ibbażata fuq eh, leġittimità li tiġi ċettata mill-pubbliku palma huwa neċessarju f'kull demokrazija. Apparti minn hekk, il-komplessità ta' situazzjoni attwali E, ideja l-ambitu li fih nistaw nihdu azzjoni, l-uniku mod li bih nistaw naħdmu b'mod effettiv huwa illi nżidu l-istrumenti għal skrutinju fil-parlamenti nazzjonali. Inkella ikun hemm riskju ta' asma fl-Unjoni Ewropea e, bejn asma akbar bejn l-Unjoni Ewropea u n-nies. Jiena nħoss li l-Kommissjoni Ewropea u rrid ukoll rrida tagħha li tipparteċipa. Imma huwa fidejna li nagħmlu dakollu li nistgħu, nħdu dakollu li nistgħu minn din l-opportunità biex nizgraw li l pramenti Nazzjonali fl-Istati Membri kollha tagħna ikollhom jagħmlu skrutinju dettaljat eh, f'kull pass li jittieħed. Grazzi ħafna issa mill-Bundestag Olandiż Joachim Spatz li huwa il-kellim għal affarijiet Ewropej. Grazzi ħafna jiena nixtieq inwieġeb għal kummenti tas Sur Wolf fuq dak li qal. Jiena nixtieq naqbel miegħek, imma ma nafx kemm hawn ċittadini Ewropej li ser jaqblu ma dak li għattint. Din ir-raġuni għalfejn jiena nħoss li għalissa ma nistawx nittamaw li jkollna suċċess fit trasferiment ta' sovranità fuq il-politika budgetarja u ekonomika, jiġifieri li krem trasferiment ta' sovranità lejn l-Unjoni. Il-pass li jmiss għalina huwa li garantixxu li fiħdan l-Unjoni nistgħu eh, nistabilixxu kooperazzjoni ma l-Stati membri taħt supervizjoni tal-Kommissjoni biex niżguraw li Stati membri differenti eh, iżommu mal-wedi li jagħmlu mhux bħalma sar f'Maastricht. Dan huwa essenzjali biex niksbu l fiduċa ta' ċittadini li huwa essenzjali biex ikun hemm trasferiment tajjeb ta' sovranità. Din hija raġuni għalfejn jiena nħoss li jekk nużaw il-semestru Ewropew bħala sistema ta' avviż bikri u biex ukoll biex nagħmlu pressjoni. Dan huwa mod tajjeb li bih ninkoraġġi xu kooperazzjoni mill istati membri palma tinti hemm potenzjal ukoll għal konflitt. Imma ma naħsibx li għandna l-oħra ħlif li naħdmu b'sistema ta' gvern multilaterali. Diġà kellna dibattitu fuq il mekkaniżmi tal-Fiscal Compact il-Ġermaniż rridu dawn imma kien hemm żewġ stat membri li ma qablux. Din hija raġuni biżejjed biex nabbandunaw din l-idea. Il-pożizzjoni tagħna kienet li dan il-Fiscal Compact għandu jiġi adottat fuq bażi intergovernattiva u nodu attenti biex ninkludu ukoll ninkludu ukoll f'mekkaniżmi li nistabilixxu aktar tard. X'inhi hija l-problema politika li qegħdin naffaċċjaw? Din hija li m'għandniex m'għandniex arena politika Ewropea dan kollu jsir fuq livell nazzjonali u dak da kollu jipparteċipaw fil elezzjonijiet Ewropej jindunaw ukoll kemm l-elezzjonijiet Ewropej huma ddominati minn kwistjonijiet domestiċi u mhux Ewropej. Dan ovvjament eh, jiddispjaċina li jisir dan u rridu nwasslu wkoll għal eh, kambjament fuq dan, imma fl-istess ħin irridu naħdmu b'dawn il-limitazzjonijiet. Issa nas semestru Ewropew U dan jipermettina li nistabilixxu li niżguraw li li ikun hemm dawn il-qbil reċiproku li tkun hemm skrutinju parlamentari u sfortunatament Sur Wolf għalissa l-aktar strument adattat huwa li jkun hemm taħlita bejn Parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew. Grazzi ħafna mela se nkomplu għaddejjin bil-punti imbagħad il-panel u wieġeb fl-aħħar għax għatfadlina ħafna Parlament Nazzjonali ser nagħmel tlieta tlieta issa u għasarna lura għal Franza. Is-sur Kaex. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja l-membri tal-panel tal-preżentazzjonijiet interessanti tagħhom li iwaslu wkoll għal numru ta' mistoqsijiet. Għanna qoddimna situazzjoni ġdida li qatt ma rajna bħala qabel. Għaddejna minn era ta' differenti wara li tieħdu dawn il-miżuri biex ikun hemm ġestjoni tal-budget nazzjonali. Is-semestru Ewropew, it-Tupac, l-għadu qed jiġi diskuss. Dawn il-miżuri kollha ifissru illi l-Kummissjoni Ewropea issa se tkun pożizzjoni u tkun tista' tapprova li il-budget dan huwa għalhekk pass importanti, pass eh, essenzjali. Jiena inħoss illi matul din il-kriżi kien hemm ukoll trasferiment ta' sovranità għaddej minn taħt xi ħaġa li l-parlamentari tagħna ma ammettewx fil-pubbliku ma xi ħaġa li seħħet xorta waħda. U dan ifisser illi il-parlamenti nazzjonali issa qegħdin f'pożizzjoni fejn eh, bil għamlu qbil fuq affarijiet li ġew deċiżi x'imkien ieħor. Apparti minn jekk dawn id-deċiżjonijiet mhumiex biss limitati għal qasam tal-baġit. Jekk inħarsu lejn eh, il-starriċ dwar tkabbir annwali u rakkomandazzjonijiet ibbażati fuq kull pajjiż. Biex inkun onest dawn id-dokumenti fihom l-ambitu sħiħ tal- tal-ekonomija, affarijiet soċjali, skemi ta' pensjonijiet, liġi ta' xogħol. Dawn il-dokumenti tal-Kommissjoni qegħdin ikopru ħafna oqsma tal-politika u mhux biss indikaturi, numru ta' indikaturi, numru żgħar ta' indikaturi, anzi. Palmet ngħid għandna dimna eh, tibdil fil-din l-era Fl-aħħar mill-aħħar żewġ istituzzjonijiet huma responsabbli sabiex jieħdu id-deċiżjonijiet finali. U l-ebda minn dawk l-istituzzjonijiet muma responsabbli. Qed titkellem fuq il-Kommissjoni u l-Kunsill. Il-Kunsill anzi, il-Kommissjoni ma tarfax responsabilta f'dak għandhom xaqsmu ma' kwistjonijiet fiskali, Meta mbagħad nġu għal konsil il-gvernijiet nazzjonali huma responsabbli għal Parlament Nazzjonali imma meta jkunu fil-kunsil huma jaħarbu minn din ir-responsabilità. Għalhekk irridu noqogħdu attenti nħarsu x'numa lejn nħarsu lejn x'inhuma l-implikazzjonijiet demokratiċi ta' dan. Jiena ma tkellimx fuq it tielet proposta ta' Sur Wolf, imma importanti li ngħid li nqogħdu attenti kif nirriformaw l-istituzzjonijiet. Se nikkonkludi, Sinjura President. Ħaġa li nixtieq nikkommenta fuqha hija li din f'din is-sistema ta' istituzzjonijiet, istituzzjonijiet federali huma responsabbli għall-iskrutinju ta' l-istituzzjonijiet, però għanna qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet qegħdin jagħmlu skrutinju ta' entitajiet oħrajn. Fl-Amerika per eżempju huwa impossibbli li jkun hemm skutinju fuq il-budget ta' Kalifornja mill-istituzzjonijiet federali, għalhekk fis istituzzjoni li qegħdin fiha jfisser li jridu jkollna istituzzjonijiet li jkunu federali. U biex nagħmlu dan jridu niżguraw il-Parlament Nazzjonali jkollhom rwol sħiħ u attiv. Grazzi ħafna. Grazzi issa naddu għal membru parlamentari mill-Grupp Soċjalista u Demokratiku għanna Podimata. Ευχαριστώ Grazzi President. Grazie, President. Għanitkellem bil-Grieg. Naħseb li dan kien dibattitu interessanti ħafna sissa u nixtieq nisħaq li jiena mill greċa ovvjament jiena membru parlamentari Ewropew għalhekk jiena eżempju ħaj ta' traġedja griega li refera li għal kollega. Kellim il-panel semma fil-fatt u kellu raġun li taħit ta' deċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew biex nindirizzaw il-kriżi kien definit u għadu definit minn pressjoni tas-suq u limiti imposti mit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Dan xi fisser? Oġġettivament ifisser li għandna sitwazzjoni fejn kellna nażlu bejn il-ħeffa u d-demokrazija. U fċertu stati membri li inkludi pajjiżi l-Greċa, ma mhux biss il-Greċa, kellna niddeċidu wkoll bejn l-implementazzjoni ta' dawn id-deċiżjonijiet jew falliment. Apparti l-esternalitajiet li bla dubju eżistow meta tieħdu deċiżjonijiet, Kien hemm anki internalitajiet fil-diskussjonijiet fiħdan il-mexxejja fuq il-livell nazzjonali. Matul il-kriżi, il-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali bażikament epal kollox. U dan jorbot mal-kwistjoni tal-aspetti soċjali tal-programmi. L-aspett soċjali kull ma jmur qed isir dejjem inqas importanti. U barra minn hekk qiegħed ixekkel il-politika u jdaħħalna f'ċiklu vizzjuż. Ovvjament, semestru Ewropew jista' jkun tajnuna f'dan rigward, imma hawnhekk fux xiex qed nitkellmu, qed nitkellmu dwar xi ħaġa li nsalvaw l-affarijiet Ovvjament l-unika mod l-qoddim, l-unika soluzzjoni biex nagħmlu l-affarijiet kif suppost huwa bid-demokrazija. U l-modell parlamentari tal-lum il-ġurnata huwa kompatibbli mal-globalizzazzjoni jew inkella għandna natu ħarsa mill-lenti oħra, il-mod kif jaħdmu s-sistemi parlamentari tagħna. Ta ġala darba huma bbażati fuq stati nazzjonali Biex nkun ċara ma'kom, periodu ta' globalizzazzjoni huwa diffiċli ħafna l-strutturi tal-istati nazzjonali jirriżistu s-sitwazzjoni li nsabu fihom fiha bħalissa. Il-President, grazzi mill-Litwanja, il-Sur Zemetatis. Għaxi għerma posiġi e, pirmininkaw inti jgubut. Grazzi, President. Nishtiq nieħu sem f'din id-diskussjoni. Jek te permettili nixtieq nitkellem fuq il-punt li jmissu mhux issa. Qed nsejjaħ l-ismijiet skont kif ġew it-talbi tal-mikrofonu, skont il-lista tiegħi. Imma jekk qed tgħidu li mhux qed taħdem nibdel l-approċ. Issa, sur Van der Linder mill-Olanda. Grazzi, President. Naħseb li l-problema u l-għanija li qed naffaċċaw hawnhekk huwa l-fatt li ma nistgħux naqblu fuq liema tip ta' Ewropa nixtiequ naraw. Hemm ħafna pajjiżi li donna madhom tal-fema li l-Unjoni Ewropea tista' tuża żona ta' kummerċ ħieles u jaqbdu jażlu għala kart biex ngħidu hekk. Madonna kollu ma jistax ikollna Unjoni Ewropea men 27 menju differenti u kulħadd jiddeċiedi kif ġipu laħaq irridu nagħmlu għażliet fil-ġejjieni. U għalhekk jiena nemmen li huwa importanti ferm li l-Ewropa turi li tista' tikseb suċċess. Iċ-ċittadini tagħna jridu jaraw li nistgħu niksbu suċċess u ma nistgħux niksbu suċċess jekk nkunu mifruda u ma jkollniex proċessi ta' li ma jkunux trasparenti. Għalhekk jiena nemmen tassew li rridu nsaħħu l-Eurogroup, rridu nimxu lejn kooperazzjoni msaħħa. Dan ikun xprun għall-integrazzjoni. L-integrazzjoni li mbagħad ħatkun attraenti għal pajjiżi li għadhom mhux parti miż-żona euro biex tħeġġiġhom li jissieħbu. Barra minn hekk nixtieq nagħmel punt ieħor dwar il-ħtieġa li nażlu. Ma tistax dejjem tażel meta tkun membru ta' klabb, jenħdu per eżempju klab tal-futbol. Ma stax taqbad u mill-lejl nar tajt li ħattilab il-futbol mingħajr ir-regola tal-offside? Meta tkun membru ta' klabb, titallem segwi ir-regoli u taħdem ma' plejers oħrajn. U dan japplika għal parlamenti nazzjonali wkoll. Fortunatament il-parlamenti nazzjonali qed jingħataw rwol dejjem aktar importanti ta' profili iktar oli, qed jingħataw appartenenza fil-teħid ta' deċiżjonijiet u tfassil ta' politika imma jekk tinsab minoranza xorta tiddefendi l-idea li l-Unjoni Ewropea jista' jkun tista' tqis bħala pass ieħor il qudiem Għalhekk jiena nixtieq nappoġġa l-pjan ta' Van Rompuy. Nasab pjan eċċellenti, mhux id-dettalji imma bħala blueprint tal-futur. Naħseb li jekk aħna nkunu kapaċi niksbu iktar tmexxija u iktar konvinzjoni biex immexxu l qudiem l-Ewropa ikun l-unika mod biex nerġaw lura il-fiduċa u l-immaġni tal-Ewropa għal ċittadini tagħna. Bek nuru li nistgħu niksbu futur aħjar ċittadini tagħna. Kellim semmow il-sovranità jew sovranità limitata imma l-istati membri xorta waħda għandhom setat importanti. U għalhekk irdu komplu nibnu fuq dawn is-setat biex insaħħu l-kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l parlament Ewropew. Il-Parlament Ewropew irid jieħu bis-serjetà l-Parlamenti Nazzjonali. U l-avveniment tal-lum huwa propju eżempju ta' dan. Il-parlamenti, il-parlamentari nazzjonali lesti jitkellmu fisem l-Unjoni Ewropea u għandhom ikun jataw l-opportunità biex jagħmlu dan. Punt biex nagħlaq F'pajjiżi aħna għandna Parlament Nazzjonali u Senat. Jiena ex membru tal-Parlament ehm, u issa membru tas-Senat għanna isu koabitazzjoni bejn iż-żewġ kmamar. Ma jistax ikun hemm maġġoranza minn maġġoranza fis-Senat. Fil-Parlament. U għalhekk minn dak li qed tajdu ħafna kienu qed jitkellmu favur l-Ewropa jekk qed nifhem sew, imma jien xorta lest nressaq kritika fejn hu meħtieġ u naħseb li l-Parlament Ewropew irid taħares il qudiem meta jwassaq meta jiġi biex jagħmel autokritika. Grazzi. President, grazzi għal dwar Unit and House of Lords Linda Harrison. Uh, Madam uh, Chairman, uh, Signora President, għal 14 sena jiena kont membru tal-Parlament Nazzjonali fil-Palazz ta' Westminster u kont tal parlament għal 10 snin. Aħna nerfaw responsabilità l-ewwel net biex ikonna smigħ għal President il-ġdid tal-Istitut eh, Monetarju l-ġdid eh, sur fl niftakar l-jum meta zanniħ ħriġt qarrija apposta, stqarrija l-istampa u għed li l-Europa kienet għazlet il-manager il-ġdid tal-bank. U laqqas biss ħadd ma kien takas dak iż-żmien, ma dan affarijiet xorta għadhom għaddejjin. U anki jekk hemm responsabilità li qed ittieħed min naħa tal-Parlament Ewropew, aħna l-Parlament Nazzjonali rridu nħejju ruħna għal dawn l-isfidi fil-ġejjieni. Kuntent nisma' li l-Bundestag ta' Twiden il-Mario Draghi u għannessa dal-manager tal-bank il ġdid u aħna noħolqu rapport tal-Unjoni Bankarja bil-videokonferenza fejn għamilna intervista l-viċi ta' Sur Mario Draghi u bekk nistaw najdu li għanna mod utli kif il-Parlament Nazzjonali jista' jerfa' ftit me responsabilta li tintrefa' vizavi l-Unjoni. Nissuġġerixxi l-aġenda ta' austerità li qed nagħmlu fil-House of Lords u dan huwa eżempju ieħor ta' kif nistgħu nibdlu biex nagħtu tweġiba għal kondizzjonijiet moderni. Permettu li ngħid dan. Naħseb li biex niddeċidu kif ħajkon l-qafas il-ġdid, Tim Boswell li kien il-President tal- Lords fil-Kumitat tal-House of Lords insista li l-Parlamenti Nazzjonali għandhom jiddeċidu l-għamla ta' kif dawk ismiħ jitmexxu u kif nifmu eh, xirdu jagħmlu l-parlamenti. Il-parlamenti nazzjonali jridu jiġu involuti mhux biss bil kosak manke kif jistgħu jitkellmu ma' xulxin, possibilment bluzu ta' pereżempju il-videokonferenza li nużaw fil-House of Lords mod effettiv. Nitlob lis sur Worf jekk jistax jispandi fuq is-suġġeriment li jagħmel fuq iż-żona euro l-iskrutinju tiegħu naħseb għandna nevitaw li nħolqu eh, skrutinju sempliċement tal-membri tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li għelibna din id-diffikultà fid-deċiżjonijiet reċenti fit-18 ta' Deċembru eżattament. Fl-aħħar nixtieq nitlob lil Dominic Hennigan t-spandir t iktar fuq l-importanza tal-laqa mill-21 ta' 23 ta' April il-konferenza tal-kellima, konferenza li għanda tintqis bħala eżempju fid-dawl tal-lum li tiżgura li l-Parlamenti Nazzjonali kollhom ir-rwol kollu tagħhom vis-à-vis l-Parlament Ewropew. Dan kien ta' suċċess u bekk ikonna skrutinju xira ta' dak kollu li tiseħ fuq il-livell Ewropew. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Ħankun wiċċi tost hawnhekk u nagħmel punt minnħat tiegħi. Fit-18 ta' Diċembru il-Kunsill għamel ċertu deċiżjonijiet u nisħaq hawnhekk li dan kollu kwistjoni ta' trialogu. Ġifiri mhux deċis sakemm ma jaqbilx il-Parlament ukoll, speċjalment fir-rigward l-Awtorità Bankarja Ewropea, l-IBA. Kemm kemm infakkar in-nies, l-affarijiet jistgħu jinbidlu mill-mod kif inħareġ mill-trialogu. Forsi xorta waħda jkunu sodisfaċenti. Issa ngħaddu għal Johannes Koskanen mill-Finlandja. Grazie Signora President. Grazzi. Kenna ħafna dejat fuq sovranità u fuq il-ħolqin ta' sovranità f'din l-arkitettura internazzjonali ġdida. Jiena fiduċus li l-Unjoni Ewropea sejjer nexxila ikolla struttura internazzjonali unika. Struttura sempliċi federali ma miex it-tweġiba għaqlija għax ma tindirizzax il-kwistjoni ta' sovranità, irridu nindirizzaw din kwistjoni ta' sovranità fuq il-livelli kollha ta' kompetenza. Irridu nkunu konċi dwar il-fatt li dak li tfisser ta' globalizzazzjoni huwa sovranità kollettiva l-Unjoni Ewropea li din naqset u il-politiki komuni fċertu oqsma jistaw ifissru li s-sovranità konġunta tagħna tista' tiżdied jekk aħna naġixxu mod sensat dan ifisser li l-individualizzazzjoni tal-Parlamenti Nazzjonali jridu jċedu xi ftit. Fir-rigward taqsim ta' kompetenzi u ta' setat, eżempju tajjeb ta' dan jista' jkun is-semestru Ewropew u CSR, rekomendazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż muża miegħu. Ovvjament huwa essenzjali li l-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni jippruvaw isawru l-linji gwida tal-politika ekonomika li huma bbażati fuqhom rekomendazzjonijiet. Bekk nistgħu nifmu li jkun hemm punti di vista differenti fuq il livell politiku skont jekk wieħed ġej mill-lemin jew Eh, ta' partit lemini jew partit xellugi. Xira dan u hemm lokali għandna nitkellmu dwar dan imma l-proposta tal-Kummissjoni qatt ma tkun ma tista' tkun oġġettiva 100% dejjem ħajkun hemm aspetti politiċi wara l-proposta tal-Kummissjoni. U għalhekk il-Parlamenti Nazzjonali dejjem hemm bżonn li jagħmlu iktar dialogu kemm mal-Gvern fil-kostituenza tagħhom kif ukoll mal-Parlament Ewropew fir rigward is-CSR xaħġa ħaġa iktar li għandha x'taqsam mal-laqgħa tagħna tal-lum. Il-Parlament Ewropew kif jista' jagħti l-opinjoni tiegħu fuq is-CSR mingħajr ma jkun jaf wisq xem involut fil-pajis konċernat. Naħseb li u aktar wol tal-parlamenti nazjonali. L-opinjoni tijaj li jagħtu il-tarif taħħom l-Parlament Ewropew biex bekk intom tkunu tistgħu tafu eżattament xinu ħsib tagħna. Naħseb b'dan il-mod nkun nistgħu niżguraw li l-ħsibijiet kollha, il-femijiet kollha politiċi jkunu mdaħli f'dan il-proċess. Hemm approċċi differenti fuq il-livell nazzjonali, ovvjament, bħala xogħol, bħala aspetti soċjali, eċċetera. Għalhekk, meta l-istituzzjonijiet ikunu nazzjonali u Ewropej, meta jitkellmu flimkien. jeħtieġ li nagħmlu dan bl-iktar mod wiesa possibbli. Naħseb li hemm biżejjed kuxjenza fuq livell intern fuq livell Ewropew ta' x'inhuma l-livell x'inhuma l-ħtiġijiet nazzjonali. U għalhekk li hemm bżonn huwa li nżidu iktar fema bejn xulxin ta' dan kollu. Meta l-kollegi semmow il-kwistjoni ta' demokrazija flima livell tinsab, għalija l-iktar ħaġa importanti huwa skrutenju demokratiku tal-Bank Ċentrali Ewropew. Hemm semma l-Unjoni Bankarja u li niżguraw li nigarantixxu li jkun hemm din eh, din responsabilta memuża mal-Bank Ċentrali Ewropew. Viżavi il-Bank Ċentrali Ewropew fil-politika ekonomika u finanzjarja nafu li dan kien rwol dejjem aktar jizdit minħabba l-kriżi li kien hemm nafu li importanti ħafna u bekk ix-xogħol li nistgħu nagħmlu aħna forsi jista' jimxi jitfit ma' dak ix-xogħol li jagħmlu fuq livell tal-Bank Ċentrali Ewropew. U mhux biss il-Parlament Ewropew, huma importanti li l-Parlamenti Nazzjonali jieħdu sehem f'din id-diskussjoni. Kollegi oħrajn semmew dal-punt mod utli hemm bżonn ta' konsultazzjoni biex bekk niżguraw li dawn iseħħ imma anke għandna bżonn arranġament istituzzjonali. Grazzi. The European Parliament. Grazzi, issa Oli Schmidt mill-Parlament Ewropew. Grazzi, jina liberali, jina ġej mill-Iżvezja, u l-kollega Olandiż tiegħi nixtieq ngħidlu li jina naqbel ħafna li l-Iżvezja tidħol fiż żona ewro iżda hemm bżonn ta' maġġoranza u spiss inħossni waħdina f'dawn iż-żminijiet fuq din il-kwistjoni. Kien interessanti nisimgħu l kellima fuq il-panel. Professur Kolinjon, inti qed ir-Repubblika Ewropea jew ir-Repubblika tal-Ewropa, hija interessanti ħafna il-kanċellier Merkel qalet f'Novembru għat li kienet sejra żur il-Cameron qalet li forsi għanna nqisu l-integrazzjoni tal-Ewropa pass wara pass u mhux niġru wisq il-bot miċ-ċittadini. Jina naħseb u rrit li għanda kapaċitajiet kbar u hija għarfa ħafna u naħseb dan huwa dak li għandna nagħmlu. Aħna nemnu li l-Parlament Ewropew huwa l-qofol ta' dan l-univers. Uff, iva, u għal-kas u anka f'rigward l membri parlamentari nazzjonali eh, għandkom eh, wieħed u l-enina hawnhekk u jiena naf li xkont membru wkoll tal-Parlament zvedi, intom għedin ħafna iktar qrib taċ-ċittadini kolli ngħid. U għal jintom, intom għall-inqas mill-esperjenza tiegħi tridu tinvolvuna lilna wkoll għaliex hemm isa kwistjoni ta' min waħal f'min hawnhekk, min waħal f'Brussell, mm, mill-lat nazzjonali, u mbagħad aħna mbagħad ngħidu jekk taraw hawnhekk id-dokumenti dwar 20 pajjiż proċeduri kontinwi ta' deficit eċċessiv igolli ngħid li xi ħadd huwa responsabbli ta' dan kollu. Xi ħadd li għazd il-kamra wkoll. Għal inqas ta' parti minn din is-sitwazzjoni u għal daqstant irridu nqisu din is-sitwazzjoni kollha li xman stawx naħdmu waħedna. U jiena naqbel bisħieħ mal-kollega tiegħi Sur Spatz. Minħabba li m'għandniex għalin politika, u għetta rawnek kifet qed nitkellem jien bl-Inglis mux wisq tajjeb tiegħi. Għanna bżon dan kollu, għanna bżon ta' lingwa u dini hija diffiċli. U dan huwa l-appell tiegħi. Ma nafx jekk dan mhux qed iseħħ fl-Ewropa kollha, ma f'pajjiżi mhux iseħħ żgur. Ejjew niftħu il- il-bibina għall-erna nazzjonali tagħna ta'kom u permettuna li nidħlu aħna biex nispjegaw ikonna dibattitu jista' jkollna dibattitu iva hawnhekk din hija xi tajba ovvjament u effiċjenti wkoll iżda forsi jkun aħjar jekk niltaqgħu wkoll fil-Parlamenti Nazzjonali tagħkom għal inqas uħut minna u niddiskutu dawn l-affarijiet dawn l kwistjonijiet u nkunu nistgħu nitkellmu fil-lingwa tagħna ġewwa pajjiżna fil-kapitali tagħna. Kieġobkom permettuna li niġu hemmhekk fil-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur Zemetatis mill-Litwanja lest biex jikkummenta. Have you disappeared? Okay. Yeah, yes, here I am. Oh, right. Grazzi, Signora President. Aħna l-lum tkellimna dwar qatt ta' kwistjonijiet importanti għut minnom huma importanti ħafna anka l-Parlamenti Nazzjonali tagħna. L-għolla nixtiequ nirringrazzjawkom tal-li studentuna għal din il-konferenza u tal-li tajtuna din il-possibilità li nuru x'numa l-opinjonijiet tagħna tal-Ewropa u l-idea tagħna ta' kif nistgħu niblu l-Ewropa nixtieq niġbed l-attenzjoni tal-kollegi tiegħi għall preżentazzjoni ta' Elisa Ferreira li titkellem dwar qatt ta' kwistjonijiet li huma importanti għal um, Ewropa iktar maquda u l-Ewropa iktar viċin ta' ċittadini. Jekk tridu li n-nies tagħna jitalmu iktar dwar l-Ewropa, il-parlamenti tagħna għandhom ixerdu iktar l-arfien, arfien dwar benefiċċji soċjali, sistema tal-welfare. naħa l-oħra, appoġġ 100% li qed nippruvaw nofru biex noħolqu iktar xogħlijiet u xogħlijiet ġodda. Spiss però dan ma jkunx tajja biżżejjed u għaldaqstant il-mistoqsija hija din xirridu eżattament għanna irridu noħol u iktar xolijiet, jew irridu li jkollna armata enormi ta' ħaddiema li huma dipendenti. Fi rigward proġetti ta' infrastruttura, aħna najdu li ċittadini tagħna li l-Unjoni Ewropea ħadet deċiżjoni jew waħda jew oħra, pereżempju li tibni impjant nukleari jew li tikkummissjonah. Iżda, irridu nispjegaw x'inhu huma l-benefiċċji ta' dawn id-deċiżjonijiet u rari ngħidu li ċittadini tagħna ser ikun ir-riżultat ħari jekk hux se tkun pereżempju iktar kompetittività jew xi ħaġa oħra, u għaldaqstant hemm ta' kwistjonijiet li joħorġu minn din il-kwistjoni. Mistoqsija oħra importanti hija din Illum għanna diskussjonijiet importanti dwar l-amministrazzjoni pubblika u l-effettività tagħha, staħna ma nipproponux mezzi speċifiċi ta' kif nigżbu dan u għal daqstant dawn it-tip ta' konferenzi bħal tal-lum huma utli ħafna. Biex nikkonkludi, nixtieq nitlob lil kulħadd biex nassiguraw iktar trasparenza iktar dialogu bejn il-Parlamenti Nazzjonali u il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet tiegħu. Grazzi ħafna. Meta jkun minn għalik li organizzajt kollox tara li għandek iktar kellima. Insomma, fadal żewġ kellima, is-Sur Klute il-Parlament Ewropew u mbagħad is-Sur Dekan mill-Irlanda mat forsi jiena. Jorgen ik joġbok. Grazzi Sharon. Għandi żewġ kummenti fil-qosor li nixtieq nagħmel l net il-kollega Olandis qal li l parlament Ewropew għandu itejjeb il-kontroll um, tiegħu dwar l-infiq. Irridu nkunu iktar lesti naċċettaw kritika tajjeb, però rridu naraw eżattament x'in eżattament il-kritika li qed ikollna fir-rigward tal-infiel. Għandna budget baxx ħafna u 6% jintefaq fuq il-maniġjar tagħna stess, ġifieri l-istaff, il-bini, l-istituzzjonijiet kollha tal-Parlament Ewropew huwa biss 6% l-bqija ta' dak il-flus immur lura lill-Istati Membri u għal daqstant jekk aħna rridu nifhmu eżattament sew is-sitwazzjoni nistgħu ngħidu li iva aħna qed nippruvaw nagħmlu minn kollox x'inhi l-kritika allura. Fi trialogu fejn aħna jkollna naħdmu fuq test leġislattiv l-imkien mal-Parlament bejn parlament il-Kunsell u Kummissjoni spiss minnaħa tal-Kunsell ikun hemm inqas rieda li inżommu ma dak li jixtiequ ċittadini ħafna iktar li minn naħa tal-Parlament. U fin-negozjati l-Kunsill għandu influenza kbira ħafna għall-inqas dinja l-opinjoni tiegħi. Hekk nara u mhux dejjem però jkun fl-interess taċ-ċittadini u għal stant. Ikun tajjeb kieku il- eh, naħsbu dwar kif il-membri parlamentari Ewropej jitlu f'din il-kwistjoni kollha. Grazzi. Is-Sur Bernard Dekan kjoġbok. Grazzi President, jiena grazzi li nista' nitkellem u nixtieq nifraħ lil kollega tiegħi Dominic Hannigan Mm, tal-prezentazzjoni tiegħu fuq il-perspettiva tal-Irlanda. Eh, pajjiż żgħir eh, li wera kif jara s-sitwazzjoni eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea Il-mistoqsija hija din, min serwi titri għall-irkupru tal-Ewropa u għall-Parlament u għall-Parlament Nazzjonali uh, u għall-Kummissjoni u l-Kunsill. Risposta hija sempliċi kollha, Kolla kemm huma flimkien uh, konsultazzjoni bejniethom. U xi ħaġa li hawnhekk qed isseħħ illum hija konsultazzjoni, qed issir konsultazzjoni u qed issir interazzjoni bejn il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Għaliex ma tantx konna opportunità li nagħmlu skambju ta' opinjonijiet tagħna fuq dan il-livell, nagħmlu skambju ta' opinjonijiet mal-Kunsill, mal-Ministri tagħna, eh, mal li l-Parlament Ewropew iżda mhux direttament. U jiena nisimpatizza mal-kollega eh, Ġermanisi Sur Spatz fir-rigward tal-kwistjonijiet ekonomiċi. Per eżempju, jiena nixtieq nkun nafadni x'kienu l-għażliet tal-pajjiżi bħal irlanda Kena għażla l eh, eh, osterita jew xi ħaġa oħra, ma nistax nifhem jiena ma nafx għażliet kellna, aħna konna nafu għalulna eh, x'kienna nagħmlu u provajna nagħmlu dan, bdejna nagħmlu dan. U kena nażlu it-triq diffiċli, kienna nimxu fit-triq diffiċli. Iżda huwa importanti li l-kollegi kollha fil-parlamenti tal-istati membri fl istituzzjonijiet u fil-Parlament Ewropew jien jarfu x'inhu sagrifiċċju li qegħdin nagħmlu aħna għal beneficju futur tal-Ewropa, n-nies kollha tal-Ewropa mhux biss għalina biss. U għal daqstanti kolli ngħid li xaġa waħda jaċċajta, irridu li l-istituzzjonijiet fl-imkien mal-parlamenti nazjonali tagħna aktar viċin ta' ċittadini rridu li nispjegaw lin-nies tagħna għaliex hemm konsegwenzi politiċi u jekk aħna immorru li lejn minn dan, jekk aħna nitbedu minn nies li eh, eleġġawna ser ikolna problema jien li membru tal-Parlament Nazzjonali tiegħi hija iktar minn 30 sena, għadejna miżminijiet sbieħ u koroħ. U f'ċertu stadju eh, tinduna u jkolli ngħid li għanna nindunaw li rridu nimxu fl-imkien għal ġid komuni nirrikonoxxu it-tlafajt tajbin u djufijiet tagħna u nippruvaw eh, nilħu l-għanijiet tagħna Eh, għal-ġit komuni. Grazzi. Um, we can move on. Grazzi. Issa nistaw naddu għal kellima tagħna fuq il-panel biex jirrispondu għal ħafna mill-punti interessanti li saru. Kolli najt li aħna meta milna six-pack il governance ekonomiku il-semestru Ewropew u dawn il-leġizlazzjonijiet dawn kolli ngħid li fil-Parlament Ewropew wassal għal xi ħaġa li isseħ fl-istati membri kollha sa ċertu stadju fir rigward tal leġizlazzjonijiet oħrajn ukoll anka mod partikolari fil-qasam tal-ikon u servizzi finanzjarji fejn dawn huma ir-regolaturi u l-uffiċjali li jiddeċiedu eżattament x'inhuma l-emendi u il- linji li ser jieħdu l gvernijiet hemm minoranza ta' parlamenti li għandhom dawk eh, l-uffiċjali u l-ministri li interrogawhom fuq id dettall ta' dak li qegħdin jagħmlu fir-rigward tal-credit valuation adjustment, il-likwidità, CRD4, etc. Iżda l-affarijiet qegħdin jisiru fisem dawn il-pajjiżi u m'hemmx l-iskrutinju U hawnhekk fejn jinħal l-problemi fuq kwistjonijiet kbar, per eżempju, fuq jiena naħseb li l-koll nistgħu nitalmu minn dawk il-pajjiżi u jiena kont fuħut mill-kumitati wkoll fejn kelli nispjega ċertu affarijiet ta' leġiżlazzjoni, partijiet ta' leġizlazzjoni fejn irridu jinvolvu ruhom u mbagħad jagħtu l-mandat lill ministri tagħhom. U jiena naħseb li dan huwa mod ieħor ta' kif ikolli ngħid li minkejja li inkludi ħafna xogħol ikun utli ħafna. U din tkun xi ħaġa li se tiġi apprezzata mill-Parlament Ewropew biex nippruvaw ninaqdu iktar ma l-istati membri fil-rigward ta' leġizlazzjoni. Għanna madwar 25 minuta oħra. Issa ser naddi l-kelma lil żewġ membri parlamentari oħrajn. Le, mhux hekk. Ser nerġa' mmur lura għal panel tgħid il-President, ħames minuti kull wieħed fuq l-iktar punti importanti li t tirrispondu dwarhom. Mbagħad naddi biex nikkonkludi minn zewċ, minn ta' żewġ membri parlamentari. Tixtiequ l-istess ordni ta' kif bdejtu? Gutram? Grazzi ħafna. Se nirrispondi bil-Ġermaniż lill eh, kollegi Ġermaniżi tiegħi naħseb li kien is-sur Kolinjon li kellek tindirizza l-mistoqsija tiegħek. Le, mhux lili eżattament, però insomma jien se nikkummenta xorta waħda. Naħseb li approċċ gradwali għandna naċċettaw ħafna lati għaliex politiku jrid dejjem jara u jran li da tajjeb jiena ma tkellimx kontra eh, li jesemu l-pat fiskali jizda jiena għed li huwa pass um, interim u li ma nix nkunu vitmi tal-illużjoni li dan huwa l-aħħar pass. Irridu nkunu ċari wkoll li hemm spejjeż marbutin mal dan il-proċess gradwali, iktar ma timxi bil-mod, iktar jaf iqum flus il-proċess fil-sistema bankarja, sistema tal-euro, u ġiri minnaw dan il-fat. Ma nistawx issa naqodu najdu li għadda l ta' suq li għadda situazzjoni serja u rridu nibqaw eh, f'kuntat mill-qrib ma' ċittadini u nenfasizzaw l-importanza li l-Ewropa timxi passiħor il-qoddim. Lill-membru parlamentari Grika naħseb li l-kwistjoni tal-accettazzjoni soċjali hija importanti ħafna u m'għandniex ukoll kunu diżilużi lanqas bis-sitwazzjoni anka jekk ikonna Repubblika ta' l-Ewropa kif qal uh, Stefan, xorta waħda irrid ikonna xi ftit ta' uh, diffikultajiet fil-Greċja, xi differenti fil-Greċja. Per eżempju, il-sistema ġol uh, Pennsylvania kudin din kella tfalli, ovvjament in-nies hemmhekk ser jiġu mill-quta ħafna, jiġu mill-quta ħażin, ser jkollhom il-qat, iżda differenza hija din li s-sistema finanzjarja tal-Pennsylvania issir uh, permezz tal-Unjoni Bankarja u tistabili toħolq stabilità u s-sistema corporate u il-suq ta' xogħlijiet huwa flessibbli għal daqsanti nies jgħaddu minn jitilqu mill-istat tal-Pensilvania għal stat ieħor għal daqsanti jew ma nitqux bina nfusna il-pass li aħna ħadna lejn eh, munita unika u hija sinifikanti ħafna u ser eh, twassal għal funzjonament differenti ħafna tal-ekonomiji tagħna u modi differenti ta' kif in-nies u ċittadini jistgħu Eh, jiexu eh, f'din l-Unjoni, ser ikun hemm iktar immigrazzjoni, eċetera. U għal daqsanti jiena ma naħsibx li din ser tkun il-kura għal kollox, iżda ovvjament il-xokk kien ikun ħafna inqas kieku, iżda nagħmel li l-aċċettazzjoni soċjali għal kwistjoni ewlenija u jiena jkolli ngħid li jiena nibża ħafna meta nanalizza il-rati tal-qat li għandna fin-naħa isfel tal-Ewropa u nibża ħafna li dan jista' iwassal l-iktar problemi. biex nirrispondi lil membru ta' Franza, ser nipprova nirrispondi bil-Franċiż. Naħseb il-kwistjoni ta' sovranità qed tiġi imminata ġewwa Franza. Għaliex la darba inti tingħaqad f'unjoni monetarja, inti titlef il-kontroll tiegħek tal-politika monetarja iżda wkoll tal-politika fiskali sa ċertu stadju. Jiena naħseb li huwa ċar li l-President Hollande m'għandux l-istess marġini ta' manuvra dan il-lat ta' kif forsi tixtieq inti. Et jipprova jagħmel xi tibdiliet iżda hemm ċertu constraints fuq is-sovranità ta' Franza għal daqsant jekk inti titprogressa f'din il-kwistjoni biex tersa iktar lejn integrazzjoni fiskali li fl-aħħar mill-aħħar ser tkun meħtieġa għall-Unjoni Monetarja, ser jkollna iva naqblu fuq il-fatt li trid iċċedi xi ħaġa mis-sovranità. Din hija kwistjoni diffiċli apparti mill-metodu komunitarju. Iżda Franza tittifhem li dan huwa pass meħtieġ għaliex mhux ser tibni integrazzjoni fiskali kif jixtiequ uħud mingħajra. Issa dwar il-budget federali. Għaliex ma tantx tkellimt dwar din il-kwistjoni nixtieq ngħid xi ftit punti dwar dan jiena ma naħsibx li għandna naħsbu dwar din il-kwistjoni bħala xi ħaġa eh, bħalma hemm fl-Istati Uniti fejn għandek gvern federali kbir eh, ħafna infiq iktar minn 50% tal-infiq tal-gvern allokat uh, għal livell federali. man nix bżonu fl-Europa, għatmu ser jisseħ. Iżda rridu nasmu fuq vizjoni iktar limitata federali. Um, budget federali bax ħafna li jammonta għal 2 sa 3% tal-GDP tal-zona euro. 2 sa 3% tal-GDP ta' dan u kbir ħafna naf. Jena konxu ta' dan iżda naħseb li 2-3% tal-GDP permezz tiegħu nistgħu ikonna Unjoni Monetarja tajba ħafna li taħdem tajjeb ħafna għaliex il-punti lenin li għandna nindirizzaw eh, fiskalment jistgħu jiġu indirizzati b'dan 2-3% ikġobkom, itlu fil-websajt tagħna hemm ta' dokumenti dwar din il-kwistjoni li jispjegaw eżattament sa 2-3% huwa biżejjed. Grazzi. Grazzi Stefan. Ser nibda bir-risposta għal um, membru Franċiż. Intiet li Suraland bidel il-konsensus politiku fl-Ewropa, iżda ma tibdilx il-problema fundamentali. Iva, bidilt il-konsensus iżda xertu għata konsens hawnhekk u rridu naraw eżattament għal xi sajra motta ta' dan. Forsi wassal li tikonvinċi li Sinjora Merkel dan ma nixċerti. Fih dan il-politika Franċiża xorta waħda ser jkun hemm it-tellifa. Matul il-kampanja elettorali huwa wieħed iktar tkabbir, iżda fejn hu tkabbir minn fejn ġej. Franza mhuwiex eżempju tajjeb, eżempju tajjeb għal Greċja. Fejn kien hemm riżultati, nkisbu riżultati li maġbux li ċittadini. U kif qal Sir Brett jekk nis ma ġabomx, ibdilhom lin nies Iżda, il-problema l-enija jgħalli tibqa l-istess. Is-sur Keresh għal ċaġa interessanti meta qal li l-federaliżmu Amerikan jammonta għal kontroll federali li huwa li għandu distinzjoni minħabba li l federaliżmu Ewropew u dinja waħda mir-raġunijiet għalfejn għanda din l-idea fl-Ewropa l-federalizmu. Għanna l-federalizmu ġermanis, per eżempju. Jew dak tal-Bavarja, fejn il-lokal suppost jikkontrolla l-Ewropew. U dak li kolli nishtiq ngħid dwar dan huwa li l-federalizmu Amerikan huwa l-iktar rib għal dak li semmejtien fir rigward tal-kontroll li jisir naħa ta' ċittadini li qed jiġu mill direttament mis-sitwazzjoni. Il-membru Irlandiż qal li l-istituzzjonijiet Ewropej rridu jingħaqdu iktar ikun iktar qrib ma' mm, ċittadini seħdan fil-parlament kieku jkun tajjeb. Iżda hemm ċertu kontradizzjoni li semmejt jien hawnhekk. Is situazzjoni mhux qed taħdem. Irid ikollok kontroll dirett biċ-ċittadini, skrutinju direttament min-naħa tagħhom għaliex huma s-sidien tal-politika Ewropea u minħabba li huma s-sidien jiena s-sovran, mhux l-istat is-sovran, u għal daqstant jiena nista jiena jrid ikolli id-dritt li niddeċiedi u ma jistax isir meta jkollok eh, elezzjonijiet parzjali hawnhekk. Issa dwar il- Repubblika minn fejn ġib din kien il-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża li qalet li m'għandniex pubbliku Ewropew ma jistax ikollna demokrazija Ewropea u dan mhuwiex minnu dan huwa żbaljat li meta jkollok skrutinju dirett tal-kontroll miċ-ċittadini fuq ċertu kwistjonijiet, inti iva ikollok in-nies tal-Ewropa dawk li qegħdin f'din il-kamra jridu joħolqu maġġoranza biex jagħmlu dan iridu jidħlu f'dibattitu transkonfinali biex ikunu jistaw waslu għal dik il-maġġoranza ta' konsens għall għażla li kuna din jipproponu u hekk ifisser li noħolqu u nies tal-Ewropa, l-pubbliku Ewropew. Semmejna il- prodotti pubbliċi, public goods li aħna sidin tagħhom mhux il-gvernijiet mhux l-istati, le, ċittadini huma s-sidin, u sant huma għandhom id-dritt li jiddeċidu. Iżda dan ifisser li Repubblika Ewropea hija lat żgħir li jolqotna il-kol bħala Ewropej, il-bqija huwa il-, il um, Ir-Repubblika Nazzjonali għal daqstant iridu naraw kif ser nintegraw ir-Repubblika Ewropea. Id-differenza hija din li aħna qegħdin naqtaw l-Ewropa b'mod orizzontali u mhux vertikali fejn kollox qed jiġi amalgamat mill-livelli baxxi fil-Bavarja li qed jippruvaw jiddeċiedu u jiddiskutu x'għandu jseħħ fl-Ewropa għal daqstant jiena naqbel mal-affarijiet li jsiru b'mod gradwali. Ejjew nibdew eh, bid-dibattitu dwar din ir-Repubblika Ewropea illum iżda ma rridx li nispiċċaw f'kull desak. Grazzi. Grazzi ħafna. L-ewwel nett nixtieq ngħid li smajna kontribuzzjonijiet importanti ħafna u anke daħlu ma' dak id-dialogu li konna qegħdin namlu. Kallima għal fuq refera għal fatt li qegħdin ngħixu fi żmien fejn idnu nieħdu azzjoni maġra u dan ifisser li jridu jittieħdu deċiżjonijiet eh, ta' malajr anke fuq livell Ewropew u minħabba l-importanza tal-implementazzjoni ta' dawn id-deċiżjoni b'effett immedjat, ifisser illi il-parlamentari nazzjonali ma jkollhomx biżejjed żmien biżejjed żmien biex jiġu involuti fil-konsultazzjonijiet. Dan irridu nagħmluh maċ-ċittadini tagħna u rridu nispjegaw u niddefendu dawn il-deċiżjonijiet mingħajr ma nkunu involvejna ruħna fihom u din hija xi ħaġa li se tiġi indirizzata fil-konferenza tal-kalima f'Ċipru, Lord Hansen semmejt li dak li nixtieq nara jien. Naħseb li ser nagħmlu anke xi xogħol fuq artiklu 13 u nenfasizzaw x'inhu l-irwol tal-parlamenti nazzjonali f'dak li għandu x'jaqsam ma' artiklu 13 u naraw anke x'tip ta' involvement jista' jkollhom anke fil-laqgħa ta' Ċipru. Dak kollox għal issa grazzi. Issa biex nikkonkludu. Tisem il-PPE u anke mbagħad Elisa Ferreira li hija President tal-Grupp ta' ħidma dwar is-Semestru Ewropew imma l-ewwel Diego. Grazzi ħafna Sharon. Kummissarju jiena nixtieq nibda billi nfakkar lill kollegi tagħna ringrazzjom il-membri tal-Parlament Nazzjonali u ngħidilhom illi jiena par membru parlamentari Ewropew. din huwa l-ewwel din huwa l-ewwel ħatra tiegħi jiena qabel kont fil-Parlament Portugiż u naħseb nista' ngħid li nifhem li hawn żewġ naħiet żewġ naħat għal dawn l-argument. L-ewwel net l-importanza tas-semestru Ewropew. Dan huwa dak li jaqqat il-parlamenti nazzjonali u il-Parlament Ewropew b'mod istituzzjonali huwa riżultat ta' dak li sar tas xogħol li sar fuq is-six pack li dejja kienet illi noħorġu bl-aħjar mod li bih naraw x'għażliet għandna għoddimna fl-Ewropa. Għad nitkellem fisem Jean Paul Gozes illi kien ix-shadow rapporter fil-grupp tiegħi tal-PPE fuq il tarriċ tal- tkabbir annwali. Signora Ferreira hija wkoll shadow rapporter fuq dan. Naħseb illi żewġ tnejn mill-aktar kunċetti importanti f'din l-idea ta' għaqda bejn il-Parlament Ewropew u dak dawk nazzjonali hija informazzjoni. Tkallimna ħafna dwarha illum u hija parti wkoll mid-deċiżjonijiet politiċi illi il-gruppi qegħdin jieħdu. U issa qed nħarsu lejn is-ħarriġ ta' dwar tkabbir annwali dan huwa rapport importanti ħafna dan minħabba l-fatt illi kull meta l-Kummissjoni tkun qed tipprova tressa idejat li ser iħallu impatt fuq il-budget nazzjonali permezz ta' dan l-approċċ huwa importanti għalhekk illi aħna niżguraw li dan jippromovi t tkabbir jippermetti wkoll li l-ekonomija taħdem tajjeb u ukoll il-qat timmodernizza l-amministrazzjoni pubblika u anke t-tejjeb l-oversight politiku ta' dan kollu. Dan dan huwa dak li għandu jirrigwarda il-istħarriġ ta' tkwert annwali hemm bżonn imbagħad li jkollna l-għodda neċessarji għad-dispożizzjoni tagħna. U dan isir jekk ikollna disċiplina baġitarja u anke fiduċja fil-riformi strutturali. L-Ewropa mbidlet f'dawn l-aħħar snin u jekk inħarsu lejn dan nridu ngħidu illi dan għaliex kienet tissegwi modelli ekonomiċi li mhum kinux tajbin u għalhekk issa wasal iż-żmien li inħarsu lejn l-għażliet politiċi li għandna. Jiena mill-Portugal u jiena konxu kemm huwa importanti li kolna stabilità ekonomika sostenibilità ekonomika. Nafu kol li huwa importanti għal numru kbir ta' nies li jekk dawn il-proposti jiġu implementati imma aħna hemm bżonn li niftakru illi il-preżent huwa biss fażi diffiċli. Imma rridu nħarsu lejha b'attenzjoni u importanti għalhekk li nħarsu lejn il-futur ukoll. Irridu niftakru li l-istati membri għandhom inqas ċans li jirnexxilhom jaslu waħedhom. il-riformi strutturali li aħna għanna bżon l tħassib individwali ta' kull pajis pa' ma semma oliġen, dan għandu isir fuq, fuq konsens wiesa. Anke ma l-parlamentari Ewropej dawn iridu eh, jiltaqgħu palma qal il-kollega mill-Irlanda huwa importanti ħafna illi aħna noqorbu kemm jista' jkun lejn l-elettoratu biex nagħmlu dan irridu nitkellmu fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu li huma relevanti għalihom. U huwa importanti wkoll għalhekk l-aktar importanti wkoll illi jkollna qbil fuq dawn il-punti partikolari. Grazzi ħafna. Issa biex nikkonkludu is-Sinjura Ferreira. Grazzi ħafna. Sen kun għad nitkellem bil-Portugiż jiena wkoll, grazzi ħafna. Naħseb li din id-diskussjoni kienet waħda utli. Fl-opinjoni tiegħi indirizzat erba punti prinċipali. L-ewwel nett. Fl-Ewropa aħna għaddejjin minn fażi diffiċli U huwa importanti illi natu kas se jiġi naraqgħu attenti dwar il-futur biex norganizzaw rwieħna u naraw kif ser ngħaddu minn żmien li ġej. Numru ta' kollegi semmew dan u anke xi kelliema enfasizzaw fuq dan il-punt l-Ewropa għaddejja minn fażi fejn bħalissa sejra ħażin ħafna eh, barra mill-Ewropa għandna globalizzazzjoni għaddejja u għalhekk il-politika tagħna internazzjonali hija waħda aktar importanti. Il-funzjonament ta' munita unika għaddit minn ħafna testijiet issa rridu nifmu, rridu nitalmu minn l-iżbalji li għamilna tal-limna mill din it-traġedja li laqtitna rridu nifmu kemm huwa importanti kemm kienu importanti l-isbilanċi interni u kif nistgħu nimxu lil minnhom. U anke kemm huwa importanti li nitalmu fuq il-proċeduri ta' tgħid ċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew u anke kemm hemm bżonn immorru lilin milli konna munita waħda u nħarsu lejn l-arkitettura istituzzjonali li jeda taħta u dawn il kustjonijiet istituzzjonali huma essenzjali. Dawn it-tibdiliet anke u rew xinu ma l-rwol tal-Parlament Ewropew fil-Konsil tal-Ministri kien hemm anke l-rwol ta' ECOFIN u anke rinforzar tal-Parlament Ewropew. Imma bħalma diġà intqal, il-kriżi waslet għal bżonn ta' rispons urġenti li wassal li politika Ewropea tkun waħda aktar li tindaħal fuq livell nazzjonali aktar mill-li konna qed nistennew ftit snin ilu wassal ukoll għal status sotto sovġan li jisqamilna referenza il illum il-leġittimità ta' deċiżjonijiet li jittieħdu u kif nistgħu nagħmlu rikonċiljazzjoni tal- l-interess Ewropew ma l-interess tal-istati membri individwali. Din hija ċaġa li rridu nindirizzaw. U nixtieq nenfasizza wkoll l-idea tal-Ewropa repubblika. Din hija xi ħaġa sabiħa li nitkellmu fuqa u l-modi li bija li bihom nkunu nistgħu nwaslu l-Ewropa għal dik li li suppost i. U dik li jistħoq illa tkun. Palma semma wkoll eh, professur Wolf, nistgħu naħdmu bħala żona euro perċentwal daqshekk perċentual ta' wieħed fil-mija tal- tal tal tal tal kemm hemm eh, wealth fuq bażi nazzjonali u anke r-riżultat tal-analiżi tal-sbilanċi makroekonomiċi fiż-żona euro anke rridu nħarsu lejn ir-riżultat tas sixpack u l-konklużjonijiet ta' din l-analiżi iridu jkunu parti tad diskussjoni tagħna waqt li nippruvaw naraw kif nieħdu wasal fl-interess tal-Ewropa. Jekk nistgħu insibu bilanċ u jkollna stampa ċara ta' x'inhuwa il-ġejt komuni irridu nevitaw li konna xi tip tal logħba li bija minimur minn fuq u minimur minn taħt din tkun sitwazzjoni ħażina ħafna l-Ewropa. Dan irridu nagħmlu ċar. L-aħħar punt. Il-raġuni għalfejn din hawnhekk. Il-tbassir għal tkabbir Ewropew nipermetu li ngħid li kollega tal-PPL li ħdimt miegħu u li għandi stima kbira leh hemm bżonn li jkollna dialogu intern mhux faċli, situazzjoni waħda diffiċli u nispera illi il-PPE jkun preżenti f'dawn id-diskussjonijiet iridu nsibu kompromess ma nistawx insolvu problema bħal din billi nirrifitaw li nitkellmu ma' xulxin nalqu għalina nfusna. Fil-Parlament Ewropew nistaw Rridu nħarsu lejn l li għanna b'mod komuni. Irridu eh, nilħu kompromess u ħafna mill-membri tal-Parlament idu jirrealizzaw dawn. Dan, issa fuq konklużjoni rridu insibu mod bilanċat li bijom naħdmu mal-membri tal-Parlament Nazzjonali u niċċaraw ukoll e, eh, xinu xisir fuq livell komuni, fuq livell nazzjonali. Imma importanti li il-metodu ta' komunità jkompli jitjib għaliex dawn il-metodi intergovernattivi għandhom id-ġifijiet tagħhom. Ma naħsibx li nistgħu morru lura għal dawn it-tip ta' metodi, jridu morru lura għal metodi tal-komunità. Għalhekk irid ikun hemm rabta bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. U bħalma qal Oli Rejn, irridu ngħidu lill membri parlamentari nazzjonali li hemm bżonn jiġu hawnhekk aħna mmorru fosthom fil-Parlament Ewropew ukoll ikun hemm diskussjonijiet dejjem għaddejjin fuq kemm nistgħu nagħmlu aġġustament għal Eurogroup ġdid strutturi li qed ifassal il-Kunsill minajr ma xeklu l-interess komuni tagħna bħala Ewropej. U l-ek nixtieq nenfasizza dak li qalet is-Sinjura Bowles. Iġifieri illi issa qegħdin f'punt kruċjali. U huwa fidejna li nelbu dan il-punt kruċjali, nelbu dawn l-ostakli, nieħdu vantaġġ biex nkomplu nimbuttaw l-qudiem l-Ewropa biex l-Ewropa terġa' tqum fuq seqajja. U u mhux neħlu fuq proposti għaliex jekk nistgħu nimxu l b'mod aktar bilanċjat, kulħadd ħajmur minn fuq imma la darba dawn l-ostakli nistgħu nelbuhom dan huwa l-aktar pass importanti li nitalmu mill-iżbalji li għamilna. Niddiskutu u naħdmu fl-interess ta' ċittadini kollha li se garantixxi s-suċċess tal-Ewropa li huwa importanti ħafna għalina l-koll. Grazzi ħafna lil kulħadd Jiena tgħallimt ħafna fuq dan illum. Grazzi. Grazzi ħafna, speċajna zat fil-ħin, proset. Kemm aħna tajbin. Issa, nissuġġerix li nifqu għal żewġ minuti sakemm jinbidlu l-kellima imbagħad nerġgħu nibdew għal tieni parti dawk illi imlew il-cards u li qalu li jixtiequ jitkellmu viżitazzjonijiet. Eh, għanna diġà L-ista twila imma dawk li xtiq jitkellmu fit-tieni sessjoni jekk jogħġobkom ibatulna il-formali tagħkom malajr kemm jista' jkun. Se nkomplu 50 minuti oħra. Okay, if we take our seats. Mela, jekk tieħdu postkom biex inkomplu it-tieni sessjoni, ħalli nibdew. Okay, well, uh, I can... Uh, mela, sa' kem uh, kullħat jħu postu ser namel komment fuq it-tini sessjoni li hija msejħa dan is-semestru huwa bbażat fuq l-awsterità jew għal tkabbir. U l-kom żewġ dokumenti li tqasmu mill-Dipartiment tal-Politika hemm min qed jgħid illi dawn id-deċiżjonijiet għamlu ħafna limitazzjonijiet fuqhom, kwistjonijiet li jridu jiġu indirizzati huma il-sostenibilità fil-finanz pubbliċi u it-tkabbir. L-austerità meta mqabbla ma tkabbir se narawha f'dawl abbażi ta' evidenza ġdida fuq il- multipliers fiskali, l-Ewropa hija fit-triq it-tajba u hemm bżonn aktar paċenzja biex sakemm eh, l-affarijiet jihdu iż-żmien tagħhom jew inkella hemm bżonn ta' pjanijiet radikali għal investiment pubbliku u għamlok għal aktar manuvru. Għalhekk jiena qed nieħu pjaċir nilqa' fostna lil Hans Wernersen, President tal-Istitut l-Istitut għal Riċerka Ekonomika u Xavier Timbo li huwa direttur ta' dan l-analiżi u Dipartiment ta' Tbassir fil-Think eh, Tank Franċiż OFCE. Il-kallima għandhom opinjonijiet differenti fuq l-affarijiet li ser niddiskutu u nispera li dan ser iwassal għal dibattitu kostruttiv u anke affarijiet li nistgħu naħsbu fuqhom. Aħna xaqna li kollna kallima illi iqajmu eh, diskussjoni u mux jgħidu affarijiet li kulħadd jaqbel fuqhom. Nisperaw li dan eh, nimxu dan il-mod. Għalek se ngħaddi l-ewwel il-mikrofonu lis sur Hans Wernersin eh, għandek 10 minuti se tara l-ħin hawnhekk. Grazzi ħafna Sinjura Bowles. Grazzi tal-li stedintni hawnhekk biex nitkellem foskom. Jiena nista' ngħidilkom li l austerita jew it-tkabbir din hija mistoqsija tajba għaliex it-tkabbir jista' jiġi biss permezz tal austerita Il-tkabbir permezz ta' politika li domanda dak mhux tkabbir huwa biss titjib fuq attivitajiet għabbażi tal-kapacità ekonomika dak mhux tkabbir irridu nwessaw l kapaċità u dan għalhekk jirrikjedi li l-pajjiżi jkunu kompetittivi. L-ikbar problema fl-Ewropa meta mħabbar tabbar fl-1995 ma tafu il-proċess ta' konverġenza ta' interess dan wera li l-investituri li kull post fl-Ewropa se jkun sigur u għalhekk marġini ta' interess kienu bizzejiet biex waslu għal ħafna kreditu minn tramuntana sa' nofsinhar. Dan kien eh, kienet ċaġa tajba fil-prinċipju ta' ħalix dan wasal ukoll għal armonizzazzjoni tal livelli ta' eh, tħul ekonomiku. Imma dan kien differenti, per fil-Greċja kien hemm espansjoni tal-settur tal-gvern. tal settur tal gvern bil anke esempio fi Spanja kellna il-babel tal-proprjetà anke dak għandu x'jaqsam mal-kreditu barrani dan kollu eh, kiber minħabba dan il- minħabba din li dejjem ma waslet anke ħafna inflazzjoni. Nispera li għandkom qudiemkom dan id-dokument fejn jiena għamilt l-statistika importanti Kif tistaw taraw dawn il żida fil-prezzijiet mill-Summit ta' Madrid fl-1995 il-prezzijiet tal-Greċja dan zdit minn 67% u l-pajjiżi l-oħra ta' kriżi wkoll kellhom żieda fil-prezzijiet meta mqabbla mal pereżempju l-Ġermanja li kellha biss 9%. Dan ifisser li ċertu pajjiżi dawk li llum qegħdin fi kriżi reġaw anzi li qed jiġu apprezzati fil-euro u oħrajn oħrajn li tnaqsu dan wassal għal prezzijiet li ma kienu xtajbin li waslu għal problemi ċertu pajizi saru wis jiswa wis flus biex ikunu kompetittivi u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm injament ġdid ta' dawn il-krediti biex nagħmlu tajjeb għal dan. Imma ma jistax ikolna dan għaliex għandna moneta komuni. Jekk tħares lejn il-sitt pajjiżi li kienu li huma fi kriżi flimkien huma mill-1995 inkluż dan l-aġġustament li seħ fl-1995 kien hemm 30% meta mqabla mal ma imsieħba ta' kummerċ tagħhom u l-Ġermanja ġiet żvalutata b'22% u dawn huma perċentwali kbar u jispjegaw il-problema x'inhi. Ħafna pajjiżi issa weħlu f'dawn il-prezzijiet għoljin u ma jafux kif ser jindrizzawhom din ma kienx problema sal-2007 għaliex il-deficits fil-current accounts hemmhekk pattew għalihom is-swieq imma f'daqqa waħda l-prezzijiet tal-Amerika waslu fl-Ewropa u il-kapital privat ma rridx li jagħmel dawn id-deficits aktar u għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew en ukoll għal ftit żmien imbagħad kellna xiri ta' ċiri sekondarju ta' bonds ta' gvern li ġew sforzati li jixtruhom minn min pajjiżi. Dan kien hemm flow ta' kapital li ħapost il-kapital privat biex biex jitna biex eh, imorru lura dawn il-flows ta' investiment ta' kapital privat. Imma din ma kienet soluzzjoni l-investiment sar jiswa wis flus u rridu mmorru lura. Idu għalhekk l lura l-prezzijiet orħos, imma dan huwa diffiċli. Bħal arloċ qadim tista' dawar l arloċ l qoddim ma mhux lura x'inkella tkissru, jiġifieri jekk ngħaddu dawn il-pajjiżi minn programmi ta' austerita jista' iwassal għal anke aktar problemi fis-soċjetà. Rajna wkoll Kemm huwa impossibbli li jsir dan bħal, pereżempju il-Ġermanja. U dan rajtu eh, f'bosta eh, kidbiet Ġermanja saret kienet tiswa aktar meta mqabla ma l-imsiħba kommerċjali minħabba illi rata ta' skambju kienet fissa u ċertu msieħba oħra kienu qegħdin jagħmlu żvalutar. Allura stajna nagħmlu? Il-Ġermanja kellha programmi ta', austerità u dawn kienu qegħdin ibaxxu l-prezzijiet dan il-pajjiż il-pagi tnaqsu bi 28% f'erba' snin u l-prezzijiet b 23% u dan wassal lill-pajjiż għal kważi gwerra ċivili. Keynes għamel osservazzjoni fuq dan u wasal konklużjoni li mhux possibbli li ikun hemm allinjament mill-ġdid permezz ta' tnaqqis fil-pagi u prezzijiet. U anke dawk li kienu jopponu qablu miegħu għalhekk hemm bil fl-ekonomija illi ma tistax tagħmel allinjament eh, permezz ta' programmi ta' austerità. Imma jekk irridu illi dawn il-pajjiżi jkunu kompetittivi, mela m'għandniex għażl oħra, il-prezzijiet irridu jinbidlu, kemm irridu jinbidlu. Hemm studju reċenti minn Goldman Sachs li għandhom studju dejjem dejs studju sar studju s-sena l-oħra u s-saħarġ wieħed il-ġimal li għaddiet għamlu basru kemm hemm bżonn li jitnaqsu l-prezzijiet meta mqabbla mal-medja eh, Ewropea biex ċertu pajjiżi isiru aktar kompetittivi. Per eżempju, għal Spanja rata hija ta' 30%, għal Franza 20%, għal Greċja u l-Portugal hija 30%. Meta mm, nqablu ma qablu Greċja ma' Turkija li għandha kundizzjonijiet simili, Turkija għandha eh, ta' skambju flessibbli. Il-Greċja hija tiswa aktar minn Turkija lek ikun hemm bżonn ta' zvalutar 64%. Issa, nixtiequ tħarsu lejn paġna numru 10 dan il-graf turi li rati ta' skambju dan huwa id-deflator tal-GDP meta mqabbel mal-bqija tal-Eurozone. Hawnhekk qegħdin taraw illi ma tantx ġraw affarijiet hawnhekk il-prezzijiet kollha matul il-kriżi imxew b'mod parallel ġifiri l-izvalutar f'dawn il-pajizi li saru saru oljin ħafna l-persijiet tagħhom. Hawnhekk qed naraw fuq din l-istampa illi fuq dan il-graf illi l-istimi ta' Goldman Sachs kemm hemm bżonn ta' zvalutar ta' valutar mill zvalutar u fil-każ tal-Ġermanja revaluation. Il-Ġermanja se jkollha tagħmel inflazzjoni ta' 20% meta mqabbel mal-medja u U Franza kolla zvaluta deflation ta' 20% u koll. Dak, dak li fisser, dawn huma affarijiet kbar, mhumiex affarijiet faċli. Palma u rejtkom, il-Ġermanja u koll kalla zvalutar ta' 22% minħabba inflazzjoni baxxa aktar minn pajjiż oħra, imma dan dimma kienet ċaġa sabiħa. Kallak ħafna qatt. Il-gvern jiġi sforzat biex jagħmel riformi soċjali li laqas kien niżlu tajjeb, miljuni ta' Ġermaniżi eh, teħdulhom id-drittijiet soċjali tagħhom biex jitnaqsu l pagi tagħhom u nerġgħu terġa' tikseb il-kompetittività u din hija l-istess ħaġa li esperjenzat l ġermanja xar snin ilu, din hija l-istess proċedura li għandna bżonn f'dawk il-pajjiżi li issa saru jiswew wisq. dibattitu jekk hux ser tagħmel dan ukoll anke fuq il-livell ta' żora euro, jiena dubjus fuq dan hemm min wisq il-bot mill-bilanċ biex ikun jista' tassow jiflaħ għal perjodu tant twil ta' staġnar li huwa meħtieġ biex dan iseħħ iżda ma rridx noqgħod nidħol f'dan id-dibattitu. Ovvjament nistgħu nagħmlu dan mingħajr tnaqqis fil-prezzijiet. Ekk qed rridu nippruvaw nagħmlu wara kollox. Għalhekk jekk aħna nassumu pereżempju l Ispanja z-zom, il-prezzijiet tagħha kostanti, allura sabiex niksbu l anninjament bil ġdid fi żmien 10 snin skont il-kalkoli li qed nagħmel l-medja ta' żona euro tittamel inflazzjoni ta' 3.6%, l-Ġermanja tittamel inflazzjoni b'5.5% u wara 10 snin ta' staġnar ta' Spanja Spanja tlaħħa u jkun hemm garanzija ta' kompetittività. Miex l-austerità stretta li tnaqqas il-prezzijiet ta' Spanja ma mhix wartu żar lanqas, mhix ħaġa faċli. Fl-aħħar mill-aħħar iż-żona euro tinsab f'nassa bħalissa u tinsab f'sitwazzjoni fejn f'termini ekonomiċi ma tantx tista' teħlisa ħafif. U għalhekk minkejja diskorsi sbieħ tal-mexxejja Ewropej din hija l-problema. Ma tistax teleb din il-problema b'ħafna xewqat sbieħ din id-diffikultà u din ser tkun id-diffikultà li rridu naffaċċaw. Il-żona euro titġila din l-allinjament mill-ġdid fl-10 snin li ġejjin jew inkella l-euro mhux ser jirnexxila tibqa' teżisti. M'hemmx alternattiva jiddispjaċini ngħid. U iktar ma nifmu dan malajr kemm jista' jkun tant l-aħjar fuq il-politiki. Dawn forsi jgħinu dal-politiki ta' rkupru, forsi jgħinu fil-moment biex jilqaw għad-domanda li mhux qed jidhru fuq is-suq. Imma qisek qed tagħmel ehm, posponiment tal-aġġustament mill-ġdid u tal-allinjament mill-ġdid jisu xi painkiller u kull ma tagħmel huwa li terbaħ il-ħin. Għalhekk biex nagħlaq irridu nagħmlu inflazzjoni tal-qalba ta' tramuntana biex nejnu l-nofsinar, imma kif ħatamel dan fit-tramuntana? Hemm min ejan ullu l-pagi fit-tramuntana. Ma dam hemm sens għax jekk tagħmel hekk jekk artifiċjalment iżid il-pagi toħloq stagflation. Issa tittara kif ħatamel dan. Zida fil-pagi titamela bizida fil-domanda, fil-prodotti u fil-swieq tax xogħol u mhux taqbad użid il-pagi għaxejn xejn b'xejn jekk tagħmel dan toħloq il-qatt, toħloq staġnar tal-ekonomija, eh, tnaqqas l-importazzjoni u tagħmel is-sitwazzjoni tal-pajjiżi tan-nofsinhar fl-Ewropa aktar ar. Kif ħat tagħmel dan ix-xogħol allura? Permezz ta' swieq tal- permezz tal-forzi ta' swieq. Is-swieq ma jridux imorru aktar lejn nofsinhar tal-Ewropa mill-kapitali tal-Ġermanja, din ġiet esportata permess ta' settur bankarja lejn se bankarju lejn nofsinhar tal-Ewropa dil-kapitali ma tantx tittersaq faċilment provajna mwebsu rasna permess tal-Bank Centrali Ewropew imma mhux ser jiniksbu l-allinjament mill-ġdid meħtieġ jekk mhux ser nagħmlu hekk. Il-suq irid jaħdem, tramuntana tkun tista' timxi l qudiem u toħroġ li l-in minn dil-bozza li ninsabu fija biex bekk namlu ġit, inkatru ġit u bekk il nofsenari ikun jista il-ħaq u koll. Il-surpluses huma bħalli kiku għatistajt moviment ta' kapital huma l-istess ħaġa u għalek trid tara kif ħat iskorta l- tfaddil ta' tramontana u tallokom lejn nofsinhar permezz ta' miżuri pubbliċi. Ma fl-istess ħin trid titlob għal tnaqqis tal-kontabilità u l-bilanċi. Dan huwa impossibbli għax qed tipprova ddur mal-lowża ma fl-istess ħin tgħid l-istess ħaġa. Grazzi. Um, and now uh, I will give the floor to Javier for another presentation. Il-President, naddu issa l-prezentazzjoni oħra. Minna tkellim ieħor, jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, nixtieq nirringrazzjakom tal-istedentuni biex niġi hawn illum bħalma tisimaw jgħid il-kellim qed nitkellem bil-Franċiż għax nippreferi nitkellem bil-Franċiż u tisimaw l-interpretazzjoni tiegħi iktar milli nipprova nitkellem bl-Ingliż xejn tajjeb tiegħi. Mela. L-ewwel nett nixtieq nisħaq li hemm min mhux kulħadd il-professur mhux Eh, wieħed minn dawn in-nies li qed jibdew jaraw xaq ta' tama, xaq ta' dawl f'dal dlam kollu, f'dal problemi kollha fiż-żona euro. L-ewwel aspett tangibli ta' dan huwa li l-Banek Ewropej qed jimxu lejn stabilizzazzjoni. Ħafna Banek Ewropej bħalma smajtu min itħallas kmini il-self li rċivu mill-Bank Ċentrali Ewropew Dan huwa ċar bħala eżempju li reġa' hemm likwidità fuq is-suq. Hemm sinjali pożittivi oħra. Pereżempju, minkejja li r-rati huma għolin ferm, Spanja u l-Italja għal darb'oħra reġa' għandhom aċċess għas-swieq dinin fuq livell finanzjarju. Il-biża li kien hemm darba fis-swieq li d-dejn sovran tagħhom kien ser jisfaxxa qed jibda jeb. Għalhekk dawn il-sinjali pożittivi tiġi interpretati minn xi wħud li hija id-dawl fl-aħħar ta' mina, meta toħroġ minn mina. Hemm min qed jipprova jara dan bħala sinjali ta' titjib. Xorta waħda. Norbot ma' dil metafora għaliex nixtieq ngħid sfortunatament li l-illużjoni ħat tisfaxxa fix-xejn għax dak id-daw li hemm wara li toħroġ minn mina mhux xejn għajr il-fanali ta' trejn ġej għalejk. U għalhekk irridu nagħmlu tajjeb biex vera naslu għall-irkupru. Ħafna drabi mhux darba biss rajna dawn il-ferroviji ġejjin lejna hedon dawn l-aħħar xhur, għalhekk għal ħames sena wara xulxin iż-żona euro ser tibqa' f'perjodu ta' tkabbir negattiv. Din hija l-verità, din tinsegwi sensiela ta' snin ta' ħafna tkabbir negattiv bax ħafna li jibda mill-2008. Ir-rati ta' qatt laħqu rekord fiż-żona euro. F'ċertu pajjiżi l-qatt laħaq kważi livelli li qatt ma tkun timmaġinhom qabel, kważi 26% fi Spanja, pereżempju. 26% intenni, dan imur lil-in mill-fema tagħna, iktar minn kwart tal-forza tax-xogħol m'għandhomx impjieg. Rati simili għal dawk li kienu rib id-dejn ta' reċessjoni tal-tletinijiet fl-Istati Uniti. Fi klim ieħor rati tal-qat li mhux biss juruna li hemm reċessjoni imma depressjoni u f'din hija sitwazzjoni tinsab fiha Spanja llum. Barra minn hekk il-kriżi ser ikollha riperkussjonijiet negattivi fuq medda twila ta' żmien riċerka, svilupp, infrastruttura, l-edukazzjoni, l-infrastruttura tal-livell finanzjarju. F'ħafna pajjiżi l-investiment f'dawn l-oqsma kollha tnaqqas bil-bosta fil-budgets kollha u dan ifisser li ġenerazzjonijiet futuri jridu ħalsu qares ta' dan. Memx għalfejn semmu l-impatt ta' dan fuq il-tranzizzjoni ekoloġika u ambjentali. Il-politika pubblika għandha tieħu miżuri attivi u f'waqthom issa biex tagħmel tajjeb għal din it-tranzizzjoni imma dan ingħata l ġenb Barra minn hekk, forsi raġuni oħra biex ma narawx da xaqta tama, il-bassira tkabbira l-2013 għadhom negattivi. Fi frar il-Kummissjoni Ewropea ser tippubblika tbassir ġdid u probabbli dan it-tbassir tmeri l-IMF, l-OECD, istituzzjonijiet internazzjonali oħra u tikkonkludi li li tikkonkludu li tkabbir ħajibqa' negattiv fl-Ewropa. Issa ngħaddi għat-tieni preżentazzjoni. Nixtieq nistaqsi għala ninsabu f'din is-sitwazzjoni. Għaliex minkejja li żona euro waslet f'xifer l-irdum, l-banek qed jagħmlu stabilizzazzjoni, l-Italja s u reġgħet tista' tagħmel self, għala qed nerġgħu niffaċċaw sena oħra ta' kriżi u rata dejjem tiżdied ta' qatt. Il-fatt huwa li mill-2012 u dan ser ikompli fl-2013 il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea daħlu għal programmi kbar ta' austerità. Ħafna nies jgħidu li stabilejna politiki ta' austerità u ħadd mod jimplementhom. Huwa minnu li f'ħafna każi ħafna minn dawn il-pjanijiet ta' austerità ma kellhomx tnaqqis daqshekk kbir daqs kien konna nistennu. Imma nistennu, imma fit-tieni slide fir-rigward id-deficit strutturali li f'termini ekonomiċi se bħala bħala impuls importanti li najdu li dan ħajfixkel il-tkabbir Nafu li kien hemm sinjali tajbin imma xorta mhumiex bizzejiet. Sfortunatament fl-2013 il-programm ta' ristrutturar ta' dawn il-pajjiżi ħajet kompla u nistgħu nistennew 0.14% bħala tnaqqis fl-2013. Dwar dak li qal il-professur qabli huwa qal li l austerita hija meħtieġa għad kabbir. Jiena minn l-oħra ngħid li nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal dan dak li qal il-professur huwa kontradizzjoni fil-verità li l-austerità mija meħtieġa bil-forza tkabbir. Nsemmilkom il-rapport tal-EAGS li ġie ppreżentat mill-Kummissjoni f'Novembru, nsaġġerilkom taqraw ukoll il-pubblikazzjonijiet tal-IMF fuq din il-kwistjoni wkoll u naraw li ninsabu f'sitwazzjoni b'multiplikaturi li jumjolin ħafna. X'qala dan? wara l-sfond ta' reċessjoni b'ħafna qatt fejn minħabba problemi ta' dħul l-operaturi ekonomiċi huma limitati fin-nefqa tagħhom ma jistgħux jonfqu aktar milli jaqilgħu, ma jistgħux jiddependu fuq is-swieq finanzjarji jew għaliex mhux qed jaħdmu jew inkella għaliex l-operaturi qed jaffaċċaw riskju kbir ta' nuqqas ta' fiduċja tal-konsumaturi jew inkella fallimenti u għalhekk l-operaturi mhux se jkorru lejhom. Robert Barrow semma il-modell Ricardian, dan ma jaħdimx, imma. U għalhekk qed nisibu sitwazzjoni fejn bħal dak li tiskriva Keynes, fejn isek qiegħed eh, flembut dejjem jinżel l-isfel l-isfel l-isfel u ma tasal imkien u jwassal reperkussjoniet negattivi waħda wara l-oħra. Is-swieq finanzjeri ma jistawx jagħmlu irpar għal dan, ma jistawx jinteraġixxu biex inaqsu dan, il-multiplikatur jkompli jiżdied u jwassal għal reċessjoni waħda wara l-oħra. U bħalissa ninsabu f'reċessjoni. Walekin nas bejja di, iktar ma nagħmlu tnaqqis fiskali, iktar ħatkun qalila reċessjoni u iktar ma ħajkun hemm dan l-effett multiplikatur. Nirreferejt għal situazzjoni ta' Spanja. Fl-2009 deficit pubbliku kien ta' 0.03 fil-mija tal-GDP. Ammont kbir ħafna. Spanja bdiet numru ta' tnaqqis fiskali u dan testaw tarawh fil-tabella fuq l-slide. U fil-2010 daw it-tnaqqis verament daħlu fis seħħ Taħt it-teddit li l-finanzi internazzjonali ser jiebu. Din il-ġimgħa wara l-2012 il-gvern Spanjol ser jipprovdi pubblikazzjoni tal-tbassir għall-2012. Suġġerament juri li ħajkun 0.8% tal-GDP. Wara tnaqqis fiskali ta' Spanja introdotti fl-2009 naraw li Spanja naqset id-deficit tagħha massimu ta' iktar minn 1.3%. Dan din hija r-realtà. L-unika ħaġa li żdiedet fl-Ispanja hija l-qatt. Id-deficit mhux qed jiġi solvut u iktar ma jippruvaw isolvu dil kwistjoni tad deficit bi programm ta' austerità inqas mu se jirnexxilhom inaqsu d-deficit. Dan huwa l-effett multiplikatur u dija nasba ta' reċessjoni li tinsab fija Spanja. Iktar ma tkollha politika ta' restrizzjoni, iktar ħadkun diffiċli għaliha li jiġġeneraw fiduċa fost il-konsumaturi. Il Spanja tinsab f'reċessjoni u waħda mill-ħruġ potenzjali huwa li tagħmel falliment tad-dejn tagħha. Peress li l-fiduċa qiegħda tonqos kull ma jmur, Spanja se isiba impossibbli li tikseb il-fiduċa ta' swieq u taħrab minn din ir-reċessjoni. Walek soluzzjonijiet għandna. X'inhija l-loġika ma' dawn is-soluzzjonijiet? Fil-EAGS aħna suġġerejna soluzzjoni possibbli u nagħlaq b'dan. Ħruġ possibbli minn din il-loġika li ma tistax taħrab minna u naħseb li hija intuizzjoni tajba u għalli mmorru li lin minn sitwazzjoni fejn jkollok effett multiplikatur kbir, nerġgħu lura sitwazzjoni fejn ikonna impik flok qatt u forsi ikonna xejrit l-isfel flok il-fuq f'ekonomija ta' dan it-tip li tkun kumpanjata brati ta' tkabbir pożittiv l apparaturi ekonomiċi jkollhom biżżejjed fiduċja biex jirġgħu lura lejn is-swieq biex ikollhom l-għajnuna tagħhom. Bħalissa b'dan il-każ ikun possibbli li jkun hemm impatt fuq id-dejn u fuq id-deficit mingħajr ma jkun hemm wis riperkussjonijiet negattivi. U għalhekk flok nippruvaw innaqsu d-deficit u dejn fuq medda qasira ta' żmien li hija possibbli għandna nistabbilixxu miri ta' tnaqqis tad-deficit u tad-dejn fuq medda medja ta' żmien. Faċli tajda din. dana kollu tagħti lok għal problema enormi li jekk inti tħabbar li titnaqqas id-dejn jew deficit pubbliku fuq medda medja ta' żmien, ħafna jkonkludu li ma jridux li inti ma tridx eh, tindirizza l-problema, tipprova taħrab il-problema u tejjem tipposponi u tipposponi. Huwa minnu li ngħidu li hemm riskju bħal dan u rridu nindirizzaw. Biex nindirizzaw b'mod effettiv irridu nistabilixxu arranġamenti fejn l-istati impenjaw ruhom biex jiksbu stabbiltà fuq medda medja ta' żmien tal-finanzi pubbliċi. Ħankun frank ħafna dwar dan imma rridu nkunu ċari dwar xem perikolat għal dan. Jie biex namlu da rridu namlu trasferiment ta' sovranità pubblika minn pajjiżi lej istituzzjonijiet fejn sovranità tkun waħda leġittima. Ma tfissirx l-IMF jew l-ECB imma organizzazzjonijiet li huma rappreżentattivi demokratikament u jinsabu f'pożizzjoni biex jagħmlu evalwazzjoni ta' din is-sitwazzjoni u dawn l-impenji jinżammu. Jekk ma jkollniex trasferiment ta' sovranità, ikun possibbli li nelbu l austerita u nerġgħu lura għad kabbir fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk biex li niksbu tkabbir nistgħu nagħmlu stabilizzazzjoni tal-finanzi pubbliċi, innaqsu d-dejn għal 20% u naħarbu n-nazba tal austerita Dan nistgħu namlu mingħajr ma fl-istess ħin nissugraw li ikunem hemm sfaxxar soċjali riskju serju ħafna li qed jaffaċċaw ħafna pajjiżi minħabba il-politiki fiskali li qed jagħmlu dawk il-pajjiżi u żona euro. Grazzi. Uh, I've got a... Grazzi. Għandi għatta mm, kellima li jixtiequ jitkellmu. Ser najtilkom. Flordni ta' kif irċivejt il-lista. Issa min-naħa tal-Bundestag ġewwa l-Ġermanja. Sur Linda fuq mill-Kumitat tal-Ekonomija u Teknoloġija. Grazzi, Signora President. Nixtieq nirringrazzja lill kelliema fil-panel tal-kontributi interessanti tagħhom. li fil-fatt jagħtuna xi eżempji li nistgħu niddiskutu f'dan id-dibattitu. Aħna mhux qed niffaċċaw għażla bejn disċiplina fiskali u konsolidazzjoni fiskali minnaħa u minnaħa l-oħra politika ekonomika. Infasla biex tassigura li nistaw noħol u outlook ekonomiku għal pajjiżi li għandhom deficit fi rigward ta' kompetittività miex waħda jew l-oħra irridu niksbu tnejn li huma. Issa fir rigward ta' biex naraw eżattament kemm dejn jista' jkollu pajjiż u kif jista' jnaqqas id-dejn, minnaħa huwa meħtieġ li pajjiż ikun jista' joħloq fiduċja fil-budget u fid-teżor tiegħu u biex jagħmel dan il-pajjiż irid jassigura li l-infiq tiegħu jkun viċin mm, mhux ħażin dħul tiegħu. Fl-istess ħin irridu analizzaw ukoll perspettiva fuq medda twila ta' żmien eh, medda medja ta' żmien fir-rigward tal-kompetittività ekonomika. Dan ifisser ovvjament irridu naraw kif noħolqu bilanċ bejn il-prezzijiet u l-pagi u min-naħa l-oħra wkoll irridu nassiguraw li nifukaw il-fokus tal-ekonomija ta' pajjiż tkun il-finanza kif suppost. Naħseb li hemm ħafna xatri xisir fil-qasam tal-edukazzjoni, riċerka u kol fil-mod ta' kif pajjiż jiddiversifika l-ekonomija tiegħu. U kol fedan l-isfond ta' negozjati eh, tal-Fiscal Compact li kien wieħed mill-prioritajiet, l-ewwel prioritajiet, jiena personalment konvint li għad irid isir ħafna fuq livell Ewropew fir-rigward ta' mod ta' kif mm, nejnu l dol pajizi uħol u outlook tajjeb uh, pajizi li għadhom um, qed jiffaċċaw il-problemi tal-kriżi. Isemmiet riforma uh, tal-Ġermanja tal-2010, din tista' tintuża x'imkien ieħor. Jiena ma naqbilx biżjih miegħek li l-istess riforma kollim kien tista' twassal l-istess riżultati. Il-Ġermanja hija huwa pajjiż uh, importanti ħafna fl-industrija għandha industrija stabilita u kompetittiva u fir-rigward ta' prodotti ta' kwalità u ħafna pajjiżi għadhom lura ħafna meta mqabla magħha. Iżda iktar kooperazzjoni jista' jwassal għal kontribut tajjeb biex inkun nistgħu niksbu dan iva. Grazzi issa mill-Greċja eh, is-Sur Antonis Pezas li huwa il-ċer tal-Kumitat tal-Finanzi. Grazzi, Signora President. Jiena xtaqt nitkellem dwar din il-parti ta' din ta' diskussjoni u xtaqt ngħid xi ħaġa wkoll dwar dak li smajna aktar kmini. Sur Kolinjon, Professur Kolinjon qal li d-deċiżjonijiet li ttieħdu fil-Greċja fl-2007-2009 waslu għal problemi ġewwa l-Ewropa. Ipermettu li ngħid li l-Greċja hija paradigma tajba għal nies fostom is-sursin. Iżda din mhijiex eh, reali. Mhijiex f'konformità ma' realtà. Istituzzjonijiet Ewropej qalu għal ċara li huma eh, aċċettaw id-deċiżjonijiet tal-Gvern Grik dak il-perjodu. Problema hija din li fl-Unjoni Ekonomika Monetarja hemm ċertu eh, djufijiet u l-kriżi li ma ġietx mill-Greċja, mill-Portugalja u minn Spanja u rrid dawn il-djufijiet sistemiċi u l-bżonn għal governanza aktar b'saħħitha governanza ekonomika aktar b'saħħitha u iktar koordinazzjoni, iktar politika fuq livell Ewropew xi ħaġa li ma kienx teżisti fl-ewwel stadju tal-kriżi fil-Greċja. Issa, is-semestru Ewropew janalizza l-kwistjoni tal-interdipendenza tal-ekonomija tal-Istati membri u qed jiġi implementat tajjeb mhux ħażin sissa. Iżda nistgħu intajbu iktar jista' jitjieb fir-rigward tal-leġittimizzazzjoni mm, demokratika u mm, kelli moħra jitkellmu dwar dan iktar koordinazzjoni bejn il-politiċi mm, ekonomiċi u wkoll il kondizjoni tal-oversight minnaħat tal-Parlament Nazzjonali, Parlamenti Nazzjonali f'dak Ewropew Kulħadd irid jagħmel kontribut tiegħi tiegħu issa l-opinjoni tiegħi hija din li l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew u wkoll il-gvernijiet nazzjonali, parlamenti nazzjonali kunu jistgħu joħol jagħmlu kontributi li jistgħu jinkludu l-leġittimità demokratika tad-diskussjoni kollha kemm hi. Osservazzjoni. Ir-rapport fuq l-2013 wera il-differenza bej pajjiżi ta' deficit deficit u dawk surplus qed naraw xi riżultati fil-politika Ewropea bħal fir-rigward pereżempju ta' deficit li qed jonqos, kien hemm iktar titjib fil-kompetittività f'ċertu stati membri. Iżda xorta waħda għat hemm affarijiet importanti li għadhom iridu jitjiebu il-Banik Ewropew Ewropej jridu jsiru iktar b'saħħithom li apparti mill-pakkett ta' konsultazzjoni fiskali wkoll. U hemm ukoll kwistjoni tal-ħolqien tax-xogħlijiet. Iżda hemm fatt ieħor importanti. Eh, per eżempju, ċirku tal mm, ta' din is-sitwazzjoni. U s-sitwazzjoni dik iż-żona eh, jak għar minn dak li kien ġi imbassar dan ġi konfermat li mill-IMF per eżempju fil-Greċja fl-2013 ser inkunu xorta waħda fil-reċessjoni għal stant. E, irridu jisu kol kwistjonijiet il-situazzjoni ta' pajizi oħrajn li jinsabu fija xjaff ukoll jiggravaw is-sitwazzjoni tagħna. F'sitwazzjoni ta' dan it-tip jista' jkun hemm problemi soċjali u wkoll problemi li ġar nħolqu minħabba r-reċessjoni. U għal naqsanti responsabilità tal-istati membri kollha li jagħmlu xi ħaġa dwar din is-sitwazzjoni jridu niffaċċaw il-gap li hemm fil-kompetittività iżda titjib fil-kompetittività ma jistax isir sempliċement daqt nara qed il-kellim. Ma jistax isir sempliċement permezz ta' politika interna għaliex dan jista' jwassal għal iktar eh, faqar. Irridu nanalizzaw għanijiet oħrajn, per eżempju, l-ħolqien ta' ktar xalijiet mod sostenibli. U ovvjament, Awil punta u lini għawnek fl-ħar ftit snin l-nis tal-Greċja għamlu ħafna sagrifiċi biex jipruvaw jibqaw membri tal-Europa u tal-Euro il-futur tagħna huwa fl-Ewropa u jekk tfalli l-Greċja, it tfalli il-ħolma sħiħa Ewropea. Grazzi. Grazzi. Jekk iżommu ma tliet minuti li għandhom inżomm nkunu nistgħu naħqu tajjeb, jekk le ser ikunna problema iktar tard. Issa nadu sinjura Emily Turinen mill-Parlament Ewropew. Grazzi jiena qed nitkellem fis-sem il-ħodor fil-Parlament. fil parlament Jina xedaw rapporter fuq is-semestru Ewropew ġewa l-Ekon. Għandi xi mistoqsijiet għal kellema kienet interessanti ħafna dak li smajna. Biex insaqsi il-mistoqsijiet tiegħi lis sur Sim iżda jekk jogħġbok tista' tirrispondi wkoll jekk inti għandek xi kommenti kien tadweja li smajte nismak, ċertu stadju għaliex huwa impossibbli li noħorġu minn din is-sitwazzjoni għaż-żona ewra minħabba l-spreads l-jien li hemm fil-prezzijiet u l-kompetitività. Mistoqsija tiegħi għadin inti qed iridu nżidu domanda fin-naħa ta' fuq dan huwa l-mod ta' kif ehm, noħorġu minn din is-sitwazzjoni. U eh, rridu nippermettu il forzi ta' suq li għamel dan, jinġi għamil Danimarka għanna ekonomija b'saħħita għadin barra mid-żona ewra iżda. Mm, minkejja li għanna ċertu affarijiet negattivi bħalissa m'hemmx investiment privat. M'hemm l-ebda fiduċja biex ikun hemm il-tkabbir um, u domanda, ġifieri mhux qed isseħ permezz tal-forza tas-suq. U għal daqsant mistoqsija tiegħi għadin, m'intix qed tara li hemm bżonn li nżidu il-fiduċja eh, fil-futur u koll nżidu l-investiment naħat tal-pubbliku f'parti mill-Ewropa li jista' jippermettiha bħalissa Danimarka, l-Finlandja, l-Ġermanja, l-Iżvezja, l-Polonja u l-Olanda biex bekk ikunu jistaw jagħtu spinta lid-domanda u jżidu d-domanda tal-konsumatur, jżidu eh, l-impigi, jżidu wkoll il-pagi f'naħa ta' fuq ukoll jaf ikun tajjeb ukoll għan-naħa tisfel. It-tieni mistoqsija kif inti tista' tinjora il-pagi bħala fattur għal dan l-alignment intijet li mhux possibbli li nżidu il-pagi uh, fin-naħa ta' fuq għaliex sar ikun mod mhux naturali u jista' jagħmel ħsara. Tista' tispjega iktar fuq din is-sitwazzjoni? It-tielet punt kif dawn l-izbilanċi kollha naf li kienu stretti ħafna u li qabel kienu ikbar fil-passat, uh, iżda kif stajna jkollna awra ta' suċċess issa b'dawn id-differenzi daqs kbar kienet biss minħabba rati kbar ta' tkabbir għaliex ma kienx kien biss sa ma waslet il-krizi, meta waslet il-krizi ndunajna kemm kienet eh, serja s-situazzjoni tal-izbilanċi. L-aħħar mistoqsija, Fil-Unjoni Monetarja hemm differenzi kbar ħafna iżda hemm mekkaniżmi wkoll, pereżempju kapital iktar b'saħħtu, banki iktar b'saħħtu, bank iktar b'saħħithom, eh, mekkaniżmu ta' ridistribuzzjoni u common debt management. Dan huwa mod ta' kif nistgħu noħorġu mid-żona euro. Taħseb li huwa mod? Grazzi. From Portugal. Grazzi issa mill-Portugal. Is-Sur Montepinto iċ-ċer tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej. Grazzi, se tkellem bil-Portugiż. Il-Portugal bħalissa qed tagħmel il-programm ta' ġustament tagħha waslet triq u it-tnaqqis fil-suq um, sekondarju wassalna għal xi tama għal-ewel darba f'ħames snin. Nisperaw li din ix xira tibqa' dejja. Aħna nirrikonoxxu li riformi strutturali li qed tagħmel jagħmel pajjiżna biex jikseb iktar kompetittività ser idumu ftit ser jieħdu żmien. Kumpanija medja l-istess produttività l-istess ħaddiema jekk dinja fl-Lisbona tinsab fl-Lisbona ser tħallas rati ta' interessi iktar qolin milli kieku di kienet f'post ieħor fil-pajjiż għandna bżonn ta' level playing field. Kieku din il-kumpanija li għedni semmejt kienet fil-Germania, kien ikolla inqas interessi. Għadda santem diskussjoni fil-Portugal dwar il- eh, din is-sitwazzjoni u l-idea li l-austerità qed twassal għal eh, iktar reċessjoni. Il-gvern qed jippruva jagħmel dak kollu li jista' biex jerġa' jikseb il-kompetittività anke jekk dan jista' jwassal għal xi tip ta' devalwazzjoni interna, ta' svalutazzjoni interna. Mhux se noqgħod nagħtikom iċ-ċifri, iżda nixtieq ngħidilkom li ċifri mill-aħħar tal-2007 kienu zina sal-2012. U l-aħjar ċifri kienu fl-2012 wara l-miżuri tal osterita li dawn bdew jiġu applikati. Rajna tnaqis fil-level tal-pagi għal ċivil u għal ħaddim oħrajn. U koll, ma nasibx li huwa ġust li aħna nippruvaw inqablu livelli tal-prezzijiet ma' Turkija, per eżempju, pajjiż li il-purchasing power tiegħu um, differenti ħafna. Iżda jiena naqbel li għandna bżonn ta' koordinazzjoni ta' readjustment. Jekk aħna se nkomplu bil-politika tal-austerità, rridu nassiguraw li kollox jiġi koordinat. Jekk inti tara eżattament x'qed iseħħ fil-ġurnal uffiċjali dwar l-Unjoni Bankarja rridu noqogħdu attenti ħafna li qegħdin fuq eh, l-istess livell għaliex inkella nistgħu nispiċċaw f'sitwazzjoni eh, iktar ħażina fir-rigward ta' riformi strutturali għaliex hemm ċertu politiċi għadhom qed jiġu irfinati u dawn jistgħu jwaslu għal iktar problemi waslu għal problemi f'ċertu żoni tal-Ewropa jekk tara x'qed isir f'Portugallu f'Berlin, per eżempju, tista' tifhem eżattament xi tipprova nfisser. Naħseb li nistgħu noħorġu mill-kriżi kera li dawn l-affarijiet negattivi kollha li qegħdin nisimgħu. Grazzi. Grazzi. Issa naddu għal eh, Parlament Ewropew, naddu għal Liam Wangog. Grazzi. Sharon. Grazzi li żewġ kellimna tawna di differenti naħseb li dan du xieqsa ma' dibattitu li kena flikon f'din il-kamra. Xi mistoqsijiet ta' żewġ kelliema sur sin inti magħruf fil-Ġermanja inti marruf bħala persuna li tagħmel analiżi rfinata ħafna. U fil-preżentazzjoni tiegħek smajna dwar dawn ix-shocks asimetriċi u tkellimt ukoll dwar eh, ġustamenti u tibdiliet u l-form eh, strutturali. Iżda, hemm xi mod ta' ta' kif nistgħu ikonna eh, eh, li ninsolvu s sitwazzjoni permezz tal-budget u mbagħad il-kwistjoni tal-kompetittività. Nafu li l-kompetittività hija rispettivament eh, mill-prezzijiet. Qed nindunaw li il-prezzijiet l export ma niżlux fil-Ġermanja. Iżda kien hemm żieti oħrajn huma pereżempju 2% aktar mill-marġini ta' Franza u għal daqstant qed noġġezzjona dak li inti Tilet ħaġa. Inti tkellimt dwar l-ekonomija li ma torbotx eżattament fuq domanda, iżda meta il-production capacity fiż-żona euro hija 10 punti inqas mill-livell normali, dan huwa l-każ. U għal daqsan, x'inhu l-valur li inti ser il-lum? Inti riċentement qed li inti għamilt xi eh, kalkoli dwar dan. U dwar din iċ-ċifra ġdida x'punti taħseb Eh, li persa li ma punti taħseb li nistaw nerġaw naslu għal iktar tkabbir. Għettu e, li e, fl-2014 fil-Franza nistaw nerġaw morru l-ura tkabbir. Taħseb dan u kretibli. Grazzi, sanaddu għas-Senat tal-Polonja. Is-Sur Ġilafowski. Grazzi tal-li kważi e, pronunzjajt ismi b'mod perfett, se nitkellem bil-Inglis, nifraħ l kelliema Zewġ mistoqsijiet u komment. L-ewwel mistoqsija hija l membri tal-Parlament Ewropew għaliex għandna dan l-element ta' tkabbir jekk u wix riżultat dirett tal osterità jew inkella jekk l osterità hijiex element importanti għat tkabbir. E, smajna argumenti prezentati tajjeb ħafna żejn għal-bira smajt opinjoni li fil-Parlament Ewropew hemm ħafna opinjonijiet u partit qed jemmen li itkabbiru possibbli mingħajr l osterita għat li partiti oħrajn jemmnu l osterita hija element importanti u meħtieġ għal dastant mistoqsija hija vera jew le. Mistoqsija oħra din hija marbuta mal-kwistjoni tal tas-sitwazzjoni tal-Financial uh, Transaction Tax għaliex din tista' tkun element importanti ħafna ta' tkabbir mingħajr austerità. Jiena naf li ċertu elementi ġew deċiżi xi pajjiżi eh, deċidew li introduċuha u kif ser jiġi meqjus dan, kux ser ikun parti mill-own resources tal-budget Ewropew jew inkella u ser jgħaddi fir resorsi nazzjonali. mbagħad mistoqsija marbuta ma' dan. Jekk urx ser ikun hemm xi affarijiet nistgħu nitalmu mill-każ tal-Iżvezja għaliex il-każ tal-Iżvezja ma kienx wieħed pożittiv ħafna u l-Iżvezja mhijiex qiegħda fil-lista ta' dawn il-pajjiżi li aċċettaw it-taxxa din it-taxxa. Issa, immur lura għal semester Ewropew għaliex nafu tajjeb ħafna li l-qofol tal-kriżi Ewropea eh, kien hija li ċertu pajjiżi jridu jagħmlu xi eh, sagrifiċċji u l-mistoqsija u l tiegħi hija din jekk xi elementi ta' semestru Ewropew mod partikolari il-country specific recommendations jistgħux ikunu utli f'dan il-xol importanti u diffiċli jekk jistawx ikunu element importanti tal-dibattitu nazjonali. Xikultant ikun tajjeb li konna dan l-approċ minn opinjonijiet differenti li għajdu ċertu sagrifiċi ma fil-fat għandhom isiru fċertu pajizi, pajizi differenti, eccetera. Polonja għamlet proponiet dan id-dibattitu. Kif qal wieħed mill-kollegi Zvedis fejn qal ippermettu li l-membri Parlamenti Ewropej li jitlu fil-Parlamenti Nazzjonali biex jiddibattu, biex jiddiskutu biex ikun hemm argumenti soċjali u nagħtu impressjoni tajba lil pubbliku Jiena konxu biz dan huwa xogħol diffiċli ħafna u spiss ikun diffiċli ħafna li naqdu flimkien dawn iż-żewġ argumenti għal daqstant fl-opinjoni tiegħi jkun tajjeb li jkollna xi tip ta' proċedura li tkun tajba e, tkun miftuħa u demokratika. Iżda xaġa li nixtieq nevita hija li dawn id-diskussjonijiet jiġu inklużi f'xi tip ta' rutina ta' semestru Ewropew u kif rekwizit istituzzjonali impost minn fuq eh, eh, ikollu jsir. Għal daqsant, eh, għamandu ikun hekk iżda jrid ikun hemm dibattitu ta' vera. Ir-riżultati ser narawhom iktar tard unkun grat kieku nara li ċertu country specific recommendations jiġu aċċettati wara dibattitu mill-pubbliku nazzjonali u mill-parlamenti nazzjonali u li waslu għal ċertu riżultati pozittivi. Dan ikkun din tkun il-prova li l-kwistjoni kollha hija fil-fatt waħda valida u ser twassal għal ċertu rizultati pożittivi. Grazzi ħafna. I should have said that Marek is the chair of the National Imisnijat li huwa president tal-Komitat Ekonomiku, jina, ħat pjaċir irrelexi li ngħid ismu tajjeb mal-ewwel darba mela. Issa nistgħu ngħaddu għal Portugal u Edwardo Capita li huwa l-President tal-Kumitat Finanzjarju. Grazie ħafna, Senjura President. Id-diskussjoni tal-lum turi kemm huwa importanti li jkollna koordinazzjoni ekonomika u mhux dak li kellna għal sentejn sħaħ xi tip ta' disgwit u kulħadd ifarfar biex naraw min responsabbli minn mhux għal kriżi fl-Ewropa. Dak li kien qed jinbidel f'dawn l-aħħar tliet snin wera illi l-koordinazzjoni ekonomika hija essenzjali jekk l-Ewropa trid toħroġ mill-kriżi. U l-ewra tista' biss toħroġ mill-kriżi jekk il-koll naħdmu fl-imkien it-traġedja ta' Weimar li semmit turi kemm miljuni ta' ħajjiet kif dan l-istrateġiji ta' kompetizzjoni għal xiex jistgħu waslu. Għalhekk nistgħu nħarsu lejn modelli li jaħdmu eh, fleb jew fl-akademja dawn ma nistgħux nagħhom bħala soluzzjonijiet jekk inħarsu lejn kontradizzjoni bejn awsterità u tkabbir ekonomiku mela mhux sejrin sew. Iva hemm bżonn li jkollna disċiplina fiskali ma li jkollna wkoll strateġija li tejjeb il-kompetittività u li issaħħaħ il-kapaċità Ewropea kollha kemm Li kolna suq minn ħames mamur minn ħames mit konsumatur mela m'hemmx raġuni għalfejn m'għandux ikun kompetittiv fil fuq livell internazzjonali. Din hi raġuni għalfejn tnax il-pajjiż fl-Unjoni u membri ta' zona euro u mhumiex kollha eh, pajjiżi ta' nofsinhar hemm ukoll numru ta' proċeduri deficit ta' deficit li huma dejjin u eh, l-ekonomija waħda mill-ikbar ekonomiji Ewropej e, Renju Unit marret kontra il-miri tagħha stess u l-istrateġija f'dawn naħal tliet snin waslet l-Ewropa għal riċessjoni. Għadna riċessjoni lum fl-2013 u għadar boħra naħseb li l-esperienza tal portugalija waħda utli ħafna. U dan ifisser illi f'dawn l-aħħar ftit xhur qed ikollna ftit aħbarijiet tajbin fl-Ispanja, fil-Portugal u fl-Italja li ħarġu mill-metodi mill illi wassal għal-jom il-Bank Ċentrali. l jitlu li jom il-Bank Ċentrali jekk kienx hemm applikazzjoni rigoruża ta' politika austerità li waslu għal tlet snin konsekutivi ta' reċessjoni li qatt ma kienu seħħu fil-storja tal-Portugal qabel u waslet ukoll għal ħafna qatt kien ifasser ukoll illi kien diffiċli biex jiffinanzjaw id-deficit. Li rridu namlu issa huwa illi nistabilixxu għanijiet eh, għal e, kulħadd fuq pjan medju ma jistax ikollna Ewropa mingħajr Ġermanja, Franza, l-Italja, l-Portugal, Spanja u l-Greċja. Rispons għal dan kollu jirrekjedi strateġija ta' terminu medju u fejn kulħadd jaħdem flimkien. Issa għall Parlament Ewropew għan impadimata. Grazzi ħafna Sharon u nixtieq nirringrazzja lil kellima għal l-interventi eċċellenti tagħhom. Jiena nixtieq niffoka fuq il-punti ta' konverġenza f'intuizzjoni tiegħek għaliex jiena naħseb li minkejja id-differenzi kien hemm xi eh, punti ta' konverġenza fuq dak li għad. Mod partikolari jilna assumejt li tnejn li jintom edin tamlu evalwazzjoni tal-program ta' aġġustament li edin fis f'numru ta' stati membri. Mhux biss dawk li huma implementati, implementaw MOU, imma pereżempju Spanja qed nassumu li l-evalwazzjoni ta'kom f'dak l-għandu x'aqsam mal kontesta ta' dawn il-programmi bis u għed pożittiv. Għaliex inti għamilt referenza għal fatt li m'hemmx tkabbir mingħajr austerita u għamilt referenza wkoll għall-eżempju tal-Ġermanja. Jiena nifhem illi hemm oġġezzjonijiet għal dan il kontest u anke għal konsolidazzjoni fiskali. dawn l-istati membri li qegħdin japplikaw dan il-programmi ta' aġġustament hemm mod li bih nagħmlu aġġustament ta' dan il-kontest jew għandna niffamiljarizzaw ruħna mal-idea li f'dawn l-istati membri ikollna nindirtaw problema ta' ġenerazzjoni mitlufa li xirrata ta' qat fl-imkien ma' rata ta' migrazzjoni il-brain drain li għanna dan eh, qed iwassal għal ġenerazzjoni mitlufa u t-tieni għaj din il-ġenerazzjoni mitlufa u iż żieda ta' divergenzi fost l-istati membri. Sur Tibo għamel referenza għal breakdown politiku, soċjali u ekonomiku u enfasizzajt l-impatt għal edukazzjoni u infrastruttura il-programmi ta' implementazzjoni issa hemm ħafna hemm impatt sieħ fuq dan fuq dawn affarijiet fuq il-kwalità ta' infrastruttura, protezzjoni ambientali, jiġifieri kollox ma kollox dan ser iwassal għal kompetittività Ewropea kollha kemm Għalhekk nixtieq li inti tikkummenta fuq dan grazzi. Hey, thank you very much. And the last card I... Mela, issa l-aħħar kellim mill-Kongress Spanjol Gabriel Loriaga il-President tal-Kumitat fuq it-Teżor u l-Amministrazzjoni Pubblika. Iva, pronunzjajt ismi tajjeb ħafna. Grazzi, Sinjura President. Nixtieq nitkellem fil-qosor, nixtieq niċċara xi figuri li semmew u nagħmel ukoll xi kummenti. Mela, l-ewwel nett, nixtieq nikkummenta fuq il-kambjamenti fiskali fi Spanja fl-2012. il-figuri għal tħul tal-budget issa ġew publikati u it naqis jaqbel ma dak li tħabbar. Iġifiri ma konniex imbedin minn dak li bassarna il-bassir tagħna kien li jekk ikun hemm differenzi minn dak li pjanajna kien se jkun ta' punt 4%. Ġifieri jekk dan jissuġġerixxi li aħna nistgħu nkomplu nimxu mal-impenji tagħna fuq il-budget. Imbagħad fuq il-bidliet strutturali fl-2012 fi Spanja aħna tejjibna l-figuri tagħna f'dak għandu x'aqsam prodott gross domestiku, anke rajna tnaqis ta' Tnaqis ta' 1.3% ta' qabel ma punt fil-mija li huwa ħafna aħjar minn dak li basru eh, organizzazzjonijiet internazzjonali. Għalhekk il-politika ta' riforma ma waslitx għal aktar riċessjoni kif basru bosta nies, dan huwa f'kuntrast ma dak li seħ f'pajjiżi oħra tal-Eurozone dawk li qegħdin f'riġessjoni. Mentri id-data ekonomika f'dan l-aħħar eh, kwart fi Spanja qed juri li qed isir il-kupru. Is-sitwazzjoni mhux ħanajt li waħda tajba imma mhijiex ħażina daqskemm ħsibna. Dan għalhekk juri li l-esportazzjoni ta' Spanja sejra tajjeb Għalhekk Spanja hija esportatur prinċipali għal ekonomiji eh, Ewropej oħra bħal Franza u l-Ġermanja u dan jinfasizza l-importanza tal-esportazzjoni fin-negozji tagħha. Ir-riforma li għaddejjin minna minħabba eh, għat wassal għal tnaqqis fil-unit labor costs li anke xprunaw esportazzjoni Jiġifieri, id-domanda esterna issa qedtejna biex inkomplu nagħmlu rkupru dan kollu xie fisser fil-opinjoni tiegħi dan ifisser illi huwa possibbli li jkun hemm proċess ta' riformi interni u jkun hemm aġġustamenti strutturali. Jekk ikun hemm dan il periodu ta' riforma, inti tillibera s-swieq, tillibera tilliberalizza is-suq tax-xogħol u jekk ikollok tuża r li għandek f'aktar partijiet importanti tal-ekonomija, mela imbagħad f'pajjiżi fejn għandhom biżejjed kapital naturali il rispons huwa wieħed malajr. Però id-dram li għandha qudiema l-ekonomija Spanjola hija ir-rata tal-qatt. Dan huwa inevitabbli għaliex eh, konna qegħdin nallokaw ir-riżorsi minn setturi li mhumiex produttivi bħal settur tal-kostruzzjoni għal setturi oħrajn li huma aktar produttivi. Din hija xi ħaġa li jimxejna komplejna nimxu l qudiem biha eh, brata konsistenti. Naħseb l-aħħar ħaġa li għandna bżonn hija li ma nkomplux mexxin fuq il-miżuri l-adottejna. Adottajna l-impressjoni li tani il-professur kienet illi rridu nirrivedu l-eżistenza sħiħa tal-euro. L-ekonomiji li għandhom l-euro għandhom karatteristiċi differenti u għandhom storja differenti għal ħafna raġunijiet dan nista' naraħ bħala asymmetrical u jista' jinfluwenza l-pajjiżi aktar minn oħrajn. Jekk ikollna ekonomija waħdanija u munita waħda, ir-raġuni kienet illi il-mekkaniżmu interni kienu flessibbli biżejjed li tant li setgħu jadattaw. Riżultat ta' dan naħseb li nagħmlu żball jekk minn naħa tagħna namlu dan it-tip ta' żball, iridu nżommu l-politiċi tagħna kif huma u nkomplu meċin il-qoddim biex nizguraw li t-tip li sar li u dak kollu qed isir anke fl-ekonomiji, f'ċertu ekonomiji bħal ta' Spanja eżempju, komplu jiġu konsolidati fis-snin li ġejjin. Mela, kellna inċident għaliex issa kellna għandi kard li ma kellix qabel. Grazzi ħafna, Signora President jiena xtaqt li nitkellem, jiena staqt li saqsajt li nitkellem fil-bidu tal-tieni grupp, imma tret nitkellem fl-aħħar, ma jimpurtax. Ippermetti li nenfasizza il-punt fuq kemm l awsarita u tkabbir mhumiex opposti għax naħseb illi ħafna negozji negozjanti u raw li jekk it-taxxi jkunu għoljin wess, Mela mbagħad dan iwassal għal problemi. F'ħafna stati membri is-settur pubbliku huwa kbir wis u memx u hemm nuqqas tal inizjattiva min-naħa tal-privat u iva huwa minnu li s-settur pubbliku imbagħad eh, jiġi imġiel li eh, jonqos u jkun hemm imbagħad inizjattiva minn naħa tal-privat. Din hija l-isfida li għandna qudiemna l-isfida tal-Kummissjoni meta joħorġu bi proposti il-problema li għandna qudiemna hija li l-Kummissjoni qed timmira lejn politiċi ġodda u mhux tanalizza dak li hemm bżonn li jiġi aborit f'ċertu stati membri biex neħħu ċertu ostakli għall l-investiment privat. Mbagħad anke għal ġrieda ta' kontra l-qad din għandha tkun l-għan prinċipali tagħna. Imma jekk inti ikollok garanziji garanziji ta' xogħol għaż-żgħażagħ ġifieri dan minnu nifsu mhux se jsolvi l-problema. Aħna, per eżempju, għanna domanda kbira għall-apprentistat, għall-taħriċ. nix ħafna immigranti, imma n-numru ta' daw li qegħdin jitilqu mill-iskola, mill-edukazzjoni, huwa qoli wis eh, ir-raġuni hija minħabba li l-standard soċjali u molin u l-inċentivi għazzaza mhumiex qegħdin hemm. Inċentivi ġifiri sabiex huma jagħmlu aktar sforz. Il-rapport annwali dwar it-tkabbir ħares lejn self mill-banek dan nerġaw jissir u rridu naħsbu u kol fuq il-supervizjoni tal-banek. Kif numa l-affarijiet palissa jaġa stramba li għandna din dan it-terminu banking supervision u banking union. U ma tantx nagħmlu distinzjoni bejniethom. Hemm bżonn li jkun hemm supervizjoni tal-banak għal-sistemi tal-banek fl-Europa, l-Unjoni Bankarja tmur li l-in minnem imma Unjoni Bankarja ta' ċertu ċirkustanzi tista' tfisser ukoll illi fost oħrajn tfisser illi il-Bundestag Ġermanis ma kunx jista' jikkontrolla. Nixtiequ li tagħtuna analiżi tal-problemi fuq il-supervizjoni bankarja fl-Ewropa jekk aħna ser ikollna pożizzjoni taħjar għas-suq u nagħmlu evalwazzjoni ta' dan ukoll. It-tieni qed inti illi fċertu stati membri għanna mistoqsija kbira fuq il-mekkanizmu tagħna ta' kambju. Bħala anke problema għal tkabbir. Ma taħsibx li diġa issa tartwis biex immorru lura, l-Kunsilja ġaj jmur lura, minkejja l-fatt li hija wkoll opinjoni komuni tal-Kunsill jiġifieri illi l-kussjonijiet li għandhom xaqsmu mal-euro ma jistawx jinbidlu għalissa. Grazzi ħafna. Għanna 2000 domanda l-kull wieħed u 5 minuti għal tweġiba, ġifiri kull ma najt huwa għamlu l-almu tagħkom. Probabilment tistaw tieħdu ftit iktar minuti mingħand l-interpreti, imma naħseb li aħjar nifrankawlhom ftit wara li rnexxilhom jipprovdunna 22 lingwa fl-interpretazzjoni tagħhom. L-aħħar mistoqsija mill-kollega minn Spanja. Iva, nżomma trattat ta' Maastricht, dan għandu no bailout clause u dan huwa tweġiba mill-kollega mill-Parlament Ewropew Għalhekk ma nistgħux norganizzaw programmi kbar ta' trasferiment f'dan l-istadju ta' l-Unjoni Ewropea. Għal dan rridu mmorru pass li lin u noħolqu Unjoni Politika Ewropea ta' vera bħall-Istati Uniti tal-Ewropa u dan ma nistax nagħmluh skont it-trattati. Irridu nidlu trattat biex dan nagħmluh. Ma tistax titlob lis servizzi li joforqu minn trattat ta' assigurazzjoni komprensiva jekk ma affermajtx dan it-trattat. L-ewwel trid tiffirma da trattat u mbagħad kollox ikun possibbli. L-argument li issa għandek l-euro l-euro jimplika kollox li trattat ta' Maastricht diġà kien ehm, bassar għalih mhix triq li għandna nimxu fiha. Għalhekk ma mhux wisq li li noħloq l-Istati Uniti tal-Ewropa min għal Repubblika tal-Europa sejħela li trid. Xorta waħda, dan il-kontrat komprensif globali irrid jiġi maħluq, inkella ma tistax timxil l-qoddim. Kwistjoni oħra huwa li għandna bżonn istituzzjoni komuni ta' supervizjoni jekk tista' tkun il-Bank Ċentrali Ewropew ma nafx kemm għandi dubju tiegħi għaliex hija parti mill-problema u hemm ħafna krediti ta' garanzija kollateral l-Banek tan-Nofsinhar tal-Ewropa u għalhekk mhumiex l-aqwa istituzzjoni biex ikollhom deċiżjoni imparzjali ta' jekk bank għandux jiġi salvat jew le. Fuq il-kapitalizzazzjoni minn ġdid tal-banek tilwima kbira qed tiġi mħejjija mill-flejjes tal-ISM hemm pożizzjoni kbira fejn 500 ekonomista f'pajjiżi firmaw żewġ petizzjonijiet kontra dan, ma rridx nespandi iktar avoljonista. Il-ġenerazzjoni mitlufa, punt importanti, Iva, dan minnu għala tintelef din il-ġenerazzjoni għaliex is-sitwazzjoni tal-kompetitività verament imwera l-ċertu pajjiżi. U dan ħareġ minn din l-inflazzjoni tal-kreditu li seħħet mill-1995 sal-kriżi finanzjarja tafux. U issa rridu nagħmlu reġaw lura dal-proċess fejn ma tistax tagħmel mezz biex tevita din tipprova tagħmel riforma, riforma oħra, riforma oħra. Ma għalħa tagħmel dan. Tista' tagħmelha ma ma tistax temnu li dawn ir-riformi ser tejbu l-kompetittività mingħajr ma jnaqsu l-prezzijiet. Ħaġa tmexxi eh, twassal għall-oħra fejn ir-riformi jmexxu l-produttività u grazzi għal pagi tista' tnaqqas il-prezzijiet, tkun iktar kompetittiv u tista' tbieħ il-prodotti ekki jgħatma l-affarijiet, meħtieġa u li naqbel imma min jgħid li jisu hemm kanali oħrajn. Palli kieku tista' taqbad u tuża għodod differenti b'xi mod mistiku toħloq il-kompetitività mis-sema. Skużawni, il-kompetitività tista' taħlaqa biss permezz ta' allinjament mill-ġdid tal-prezzijiet. Ġara darba wieħed jifhem dan, wieħed jifhem il-problema. Ovvjament hemm domanda għal-ħolqien ta' proċeduri u dinija bħal meta għandek persuna ma tiflaħx tmur għand it-tabib u jew ħattija fejqan ta' vera jew inkella ħattija pillola biex tmowtela l-uġieħ. Tista' tagħmel dan, imma trid tagħmel prezzijiet li joqogħdu fil-kwalità tal-prodott, irridu jkun orjentati lejn il-kompetituri fis-suq u dan huwa l-element ta' xprun f'kwalinkwa ekonomija tas-suq. U din hija diffikultà li daħlet f'nassa ħafna pajjiżi tan-nofsinhar tal-Ewropa. Jiena nemmen li jekk iżżomm il-pajjiżi kollha fiż-żona euro hija dnub kontra l popolazzjoni tal-Greċja għandek telf ta' ġenerazzjoni jek tagħmel dan u għala dan qed isir. Mhux minħabba l-popolazzjoni, ma minħabba l-suq ta' kapital u bħalma jaf kulħadd jekk il-Greċja tibqa' ġodżona euro, sidin tal-bonds eh, ta' partenenza tal-gvern ċerti li ħajkollhom il-flus tagħhom lura. U għalhekk qed nisimgħu li wasanna l-sena oħra fejn is-suq finanzjarju l-investituri ser jerġgħu jkollhom il-flus tagħhom lura. Naħseb li l-popolazzjoni Griega ittieħdet bħala ostaġġ mis-swieq ta' kapital. Ma naħsibx li dan għanna nagħmluh. Hemm possibiltajiet aħjar, ħruġ temporanju, possibilità ta' tul mill-ġdid tista' tkun eżempju biex bekk ikun hemm għajnuna settur bankarju, eċetera, eċetera. Jekk tagħmel ħruġ temporanju, naħseb hija l-aqwa strateġija għal popolazzjoni Griega, iktar milli tinforza staġnar li twassal il-pajis għal possibilità ta' gverra ċivili għal żmien ta' xar snin 15 sena li jmiss. Hemm prova l-impossibbli u naħseb li dan huwa dnub kbir kontra il-popolazzjoni Griega. Mistoqsijiet oħra li saruli Dan kollu kif tfeċ fl-Ewropa. Dan minħabba li kena wis moviment tal-kapital, xi ħaġa li kienet utli għad kabbir fin-nofsinhar kisbet wisq xprun kena il-kriżi eh, tal-proprjetà fil-proprjetà fil-li kienet tiswa ħafna fil-fdaqqa waħda tilfet il-valur u tlifna l-bilanċ. Kenna nipruvaw nilqaw għal din il-problemi minn qabel għax kieku din il-bużiqa tal-proprjetà ma kienieċ tfetx u ma kienieċ tisplodi kif splodiet. Bekk ma kienx ikonna daqshekk xkil kontra s-sistema Ewropea fej taqta l-kapital għal kosta kollox. Il-kapitalizmu ma jistax jeżisti jekk teleb l-suq jew tagħmel pass iktar mill-li jmissek. Dan għaliex ħafna mill-investituri qed jibżaw li ma jkollhomx il-flus lura u l qed ikomplu jsusu l-kapitaliżmu. X'qed nagħmlu sa fl-Ewropa? Issa qed nagħmlu xaġa kemm xi differenti fejn aħna artifiċwalment noħolqu sigurezza għamminnih mill-bidunet meta e, nħalaq l-euro u dan ħoloq dil-ħerba kollha wara kollox. Fuq il-pagi. Iva naqbel li għanna bżon pagi iktar olin fil-Ġermanja bżon ta' inflazzjoni, iżda ma tistax tiddetta l-inflazzjoni. Jekk inti żżid il-pagi biss, dan huwa politika li timxi skont il-provvista fejn għall-ekonomisti inti timxi il-fuq fuq il-kurva tal-graf tal-domanda. Titizzid permezz ta' li tnaqqas id-domanda. U dan għal-pagi jiġi naturalment u awtomatikament mis-suq. Għaliex is-swieq iridu jinvestu fil-tramuntana tal-Ewropa issa wara ħafna snin li mamlux dan. Issa hemm irid jinvestu u dan joħloq talba l-investiment, joħloq l-impjiegi, iktar pagi olin. Fil-Ġermanja bħalissa tinsab situazzjoni fejn saħansitra wara 15-il sena ta' deklin tal-prezzijiet tal-proprjetà għanna zida fil-prezzijiet tal propjetà U l kollox miexu fil-direzzjoni tajba u be gradualment l-industrija tal-esportazzjoni fil ġermanja ma jkollix iktar jett li huwa tant neċessarju għal pajjiż. Għalhekk ħajkun hemm effett fuq l-importazzjoni u għalhekk ħadd naqqas id-deficit fuq medda twila ta' żmien. Dan ma jfissirx li l-istess ħaġa bħallek ikużiet il-pagi, titlob lilek innifsek kif ħażit il-pagi. Hemm xi politiċi li ovvjament ma jifmux eżattament qed jiġri fix-xjenza ekonomika għaliex meta l-Sinjura Lagar tajt li t-tizzit il-pagi biex tnaqqas il-kontabilità kurrenti naħseb li żbaljata f'kollox din l-analiżi. Ma naħsibx li hija eh, ekonomista. Grazzi tajt il-President l-aħħar iżda mhux l-inqas il-kellimni jmiss fuq il-panel. Grazzi. Nixtieq insemmi punt ieħor perikolus ħafna fl-ekonomija u anke fil-makroekonomija li toqgħod issera fuq il-metafori. Ħafna nies użaw il-metafora ta' pazjent li um, tfittex il-fejqan u miflok ittih pillola li tnaħħilu l-ġieħ momentarjament biss. Ma tistax tajt li ħat indirizza pazjent billi tajdlu li ħajamel dieta ġdida apparti li, li ma jfiqx mill-marda jek tagħmel hekk, ser dieta li ħarbatlu l-ħajja tiegħu ta' kuljum. U għalhekk lura s-suġġett fil-makroekonomija għandna bżonn analiżi li tkun ibbażata fuq il-fatti. Għalhekk illum għandna dejjem aktar evidenza li turina li l-multiplikaturi fiskali huma lin. Il-valur ta' dawn illum huwa stmat għal żona euro kollha kemmi bejn 1.3% u 1.6%. Għal ċertu pajjiżi bħal Greċja, Portugal, Spanja huwa iktar minn 1.5% bejn 1.5% u 2%. Emmin jippunta subaħ l-IMF u għastmat li fċertu pajizi għal ċertu miżuri il-multiplifikatur jista' jkun o li tlieta. Kelli diskussjoni ma' Marko Butti mill-Kummissjoni fejn bħalissa fil-Kummissjoni min qed joqgħod lura. U hekk staqsejt min qed joqgħod min huwa fil-pożizzjoni ta' wara nett f'dawn l-affarijiet. Qed sibna li għaż-żona euro l-multiplikaturi huma bejn 0.7 u 1.2 valuri għoljin u għalhekk meta tagħmel restrizzjonijiet fiskali ma b'dawn il-multiplikaturi ikollok reċessjoni. Per eżempju, qed ngħidu l-esportazzjoni qed jiżdiedu fi Spanja u Portugal. Iva, minkejja dan il-qatt qed jizdid u tkabbir qed jurina reċessjoni. Għala ċertu kisbiet fil-kompetitività għala fuq bażi ta' esportazzjoni għanna kisbiet imma xorta waħda għanna situazzjoni ta' reċessjoni. Intom tiddu tistaqsu dan u tiddu indirizzaw dan u tiddu taċċettaw l-evidenza fuq il-multiplikaturi. Din hija raġuni wara hemm din is-sitwazzjoni ta' austerità fiskali. Għalhekk tridu toqgħodu b'sebgħinejn. Barra minn hekk tridu tikkonsidraw li jista' jkun hemm impatti fuq medda twila ta' żmien tal-multiplikaturi fiskali. Hemm min jgħid u jaħseb li titnaqqas in-nefqa pubblika sabiex tħalli lok għall-inċentivi privati u biex is-sistema taħdem. U għamennu dan, imma ma tistax tajt li bi zero ser ikollok ekonomija li taħdem għandek bżonn innovazzjoni, riċerka, infrastruttura, dawn ser jintilfu fil-10 snin li jmiss. Tidu taħsbu dwar dan u sibu modi sabiex issibu soluzzjoni għal dan. L-aħħar ħaġa fuq il-kompetittività u biex nikkommenta fuq dak li qal il-professur qabli. Xokk ta' zona euro qed terġa' twassal bilanċ. Tistaw taraħdan. dan. Hemm dista kbir fil-qad bejn Spanja u l-Ġermanja llum u dan qed jibdel l-affarijiet bħala prezzijiet u 20% mhux wisq f'dan ir-rigward. Ħan nispjega ruħi, hemm elementi reġonevoli li juruna li fil-10 snin li ġejjin il-livell tal-prezzijiet ħajġi bilanċat. U d-differenza ser tonqos għal kollox. U għalhekk din ir-reċessjoni tep għal kollox. Iżda jien nixtieq ngħid il-kompetittività mhix kwistjoni ta' prezzijiet relattivi fih dan iż-żona euro, hemm il-kwistjoni tal-livell tal-euro. Ħadd ma titkellem dwar dan, il-kriżi finanzjarja, il-kriżi bankarja fl-Ewropa, il-kriżi tad-dejn sovran, kollha feġġew u issa x'qed jiġri. L-Ewropa qiegħda terġa' tqum fuq saqajja il-kompetitività edha tiżdied u fl-aħħar mill-aħħar il-qatt ħajibda jonqos. Xinija l-kontraparti li l-euro sejra tajjeb issa? l izvalutazzjoni ta' dollaru u dan ser wassal l kompetitività fl-Istati Uniti. U għalhekk għala ma mux qed nitkellmu dwar l-euro, għala mux qed ngħidu li ħanamlu politika tal-kambju, għala tenħallu lok biex l-Istati Uniti jirpeljaw u jaqalaw jaqalaw għatajjeb minn fuqna. Naħseb li din ġennata minn ħatana, grazzi. Thank you very much. Uh, grazzi ħafna tajt il-President, dan u wassanna tmim ta' din is-sessjoni bħalma tafu ċena fis-seba' jekk ħadd ma jekk m'hemm xi ħadd li ma jafx eżattament fejn imur staqsu għal struzzjonijiet Grazzi lill-interpreti ma nafx kif tlieta f'kull kabina jirnexxilhom ikampaw b'dawk il-lingwi kollha u nirringrazzjakom impressjonata ferm. Grazzi ħafna l-interpreti reċiprokaw.